Ähm, hier zur Sitzung heute. Wir haben Nadwa tajba, senjuri, nishtiq nil-għakom għalla għatana dal-ħodu. L-għal punt. Fuq l-agenda tana, hija xi ħaġa importanti ħafna. Hija l-politika industrijali għall-era globalizzata, kif din se tkun fil-futur, x'inhu r-rwol tal-Ewropa, u għandna rapport l-Own Initiative, pjanat tal-futur u nixtiequ li nibdew id-dibattitu tagħna llum. Nixtieq ukoll nilqa' Direttur Ġenerali tad DG Enterprise u l-Industrija Sur Zurek. U jiena ċert li huwa jixtieq jiena magħna fid-dibattitu Iżda l-ewwel qed nixtieq ngħaddi l-kelma lis Sur Lenger, ir-rapporter. Jekk jogħġbok tina introduzzjoni. Dankeschön, ähm, Herr Vorsitzender, liebe Grazie ħafna, President, kollegi, Sur Zurek. Fil-politika industrijali, f'dawn l-aħħar snin jiena rajt li il-fokus fuq l-industrija koordinata fl-Unjoni Ewropea ma kienx waħda b'saħħitha ħafna. Illum in-nies qegħdin jisqu fuq il-kompetitività f'termini ġenerali u l-iżvilupp ta' leġiżlazzjoni għal dan. ta' ma tantx rajna politika industrijali strateġika u minħabba l-kriżi finanzjarja jiena naħseb li issa aħna qed niffukaw fuq affarijiet oħrajn minn flok. fil dan is-settur tliet kwarti mill prodotti esportati huma prodotti industrijali u 22% valur miżjut huma mogħtija lil dan is-settur u għandaqstant naħseb li għandna niffukaw iktar fuq dan is-settur fil-politika tagħna u jiena grat li wieħed mill-linji gwida fl-istrateġija tal-2020 għandu x'jaqsam mal-politika industrijali. Affarijiet ma kienux ċari fil-passat, daqshekk ċari. Pero għasset naraw, sew li aħna qed niffaċċaw sfidi kbar li ġew żviluppati fl-aħħar ftit snin. Nista' naraw li l-pressjoni ta' globalizzazzjoni żdiedet ħafna fuq l-industrija Ewropea. U kien hemm ċertu reġuni ta' tkabbir f'postijiet oħrajn fid-dinja deċiżjonijiet tal-investiment ittieħdu skont dan u għal daqstan taħna nabżon nifukaw sew fuq uh, fat li nżommu il-kor industriali tagħna ġewwa l-Ewropa. Aħna nistgħu naraw li hemm kooperazzjoni globali u internazzjonali bħal pereżempju engineering globali u kol focus ikbar fuq l-arfien. Inti tista tiżviluppa tmexxija tajba jekk inti tkun qed tagħmel skambju ta' informazzjoni ma' dinja xjentifika. U għal daqstant aħna qed ngħaddu minn kapital fiżiku għal dak bażat fuq l-arfin bħala l-bażi tagħna għall-iżvilupp Allura, qed naraw eh, globalizzazzjoni u koll l-sfida tal-ekonoloġija. Kif nistaw saħħu din is-sitwazzjoni? Għanna sfidi li bdejna niffaċċjaw fl-2008. Umbat, irridu nisviluppaw dan b'mod eh, effiċenti li għatina aktar vantaġġ kompetittiv irridu nirrispondu wkoll għal bidla demografika. Situazzjoni demografika qiegħda dejjem tinbidel fl-Ewropa. U l-industrija trid tirrispondi għal dan. Iżda Koll, kif ser nassiguraw li għandna biżejjed biżejjed ħaddiema kwalifikati. Hemm ukoll noqqas ta' kwalifikazzjonijiet. Hemm sfidi kbar ġewwa l-Ewropa fil-qasam tal-loġistika per eżempju, u proċessi tal-produzzjoni u koll din jiffaċċjaw sfidi ġodda. Għaldaqstant irridu nsaħħu il-politika industrijali u qegħdin niffaċċjaw sfidi konsiderevoli. Din mhijiex xi ħaġa faċli u wkoll kollegi Hemm problema oħra għall-politika industrijali Ewropea. M'hemmx wis kooperazzjoni għandna 27 stat membru għandna il-Kummissjoni Ewropea u din għandha tiġi ikkoordinata, permezz ta' azzjoni koordinata. U naħseb li d deċiżjoni li tieħdet fl-ewwel ta' Marzu mill-Kunsill tal-Kompetittività kienet deċiżjoni tajba. ġifiri li nelbu situazzjoni ta' kompetizzjoni bejn l-Istati membri. Ista' ma nafx din hija ħaġa possibbli. Naħseb li rridu nużaw artiklu wieħed seba' tlieta ħafna iktar biex inkunu nistgħu nħarġu b'linji gwida u indikaturi. Tajjeb li konna strateġija tajba, iżda tin trid tkun strateġija li taħdem mod tajjeb ukoll. Hemm ukoll ir-riskju ta' żviluppi Eh, kontradittori fil-politika industrijali. Għaldaqstant kollegi jena naħseb li għanna bżon ta' approċ ġdijt integrat għal politika industrijali fl-Unjoni Ewropea u X'ifisser dan eżattament? Dan ifisser li pozizjonijiet komuni għandhom jieġu, msemmija sew, Kena problemi fil-passat pal per eżempju ta' kummerċ ambientali, eh, politika ta' kummerċ ambientali mbagħad ma tiġix koordinata ma' dik industrijali mbagħad integrat ukoll li fisser li dawk il-partijiet kollha interessati fil-politika industrijali ser jkollhom jinaqdu mal-bqija u kol jek narawx miżuri huma meħtieġa naraw li fuq naħa rridu nsaħħu il-katina tal-innovazzjoni ir-riċerka relatata mal-industrija, riċerka u innovazzjoni biex tikkrea u tippromovi applikazzjoni kwistjoni hija xi ħaġa meħtieġa ħafna. Spiss ikonna riżultati ta' riċerka tajbin ħafna, ikonna proġetti ta' amministrazzjonijiet. U xi ngħidu għall katini l-oħra tal- eh, għall links l-oħrajn ta' din il-katina, dawn jista' jkunu produzzjoni u iktar xalijiet biex bekk dan din l-innovazzjoni eh, integrata, din il-katina ta' innovazzjoni integrata tkun waħda b'saħħitha xi kultant ikun hemm noqqasijiet fiha. Laqstant iridu naħdmu ħafna iktar biex bekk l-arfin li qed jiġi żviluppat ġewwa l-Ewropa jkun jista' kun ta' benefiċċju għal politika industrijali jridu wkoll nanalizzaw nanoteknoloġija u ħafna teknoloġiji oħrajn. Right? u mbagħad l-effiċjenza ta' riżorsi. Sa mill-1960 il-produzzjoni stiedet berba darbiet U mbagħad hemm komponenti tal-wage cost mija u wkoll fil rigward tar-riżorsi u l-effiċenza din żdiedet wieħed punt ħamsa nanalizzaw dan fil-mija irridu nassiguraw li l-effiċenza tal riżorsi tiġi miżjuda fir-rigward tal-enerġija u kol fil-inputting tal riżorsi u kol kollegi u kol ċertu materja prima f'dinja hija limitata ħafna, għal daqstant hemm ħafna nies qed jikkompetu għal dan il-materjal dan il din il-materja prima. Jekk naraw iċ-Ċina pereżempju, hemm ser ikun hemm nuqqas kbir ta' materja prima u prezzijiet ħafna iktar għalin u allura rridu strateġija ta' materja prima li tagħmel sens u rridu nassikuraw li din il-materja prima tiġi intużata b'mod effiċenti u niżviluppaw ukoll eh, sistemi ta' riċiklaġġ. Jiena konvint li l-interess tal-industrija hija xi ħaġa li għandna bżonn analizzaw. Kien hemm ta' proċċi mill-Kummissjoni kas 21 il-leadership tas 21 l-ICT Task Force kienem um, high level bodies, task forces u innovazzjoni, piattaformi ta' innovazzjoni, eccetera. U naħseb li l-istrateġija però li ġiet mibnija mhux dejjem kienet waħda ċara biżejjed. U ma kienx hemm implementazzjoni ċara ta' dak li ġi deċiż f'dawk il-fora. U allura għanna bżon namlu deċizjonijiet għabbażi ta' setturi un bat nikkoordinaw il-politika. Ikna analizzaw il-kooperazzjoni biex nkunu nistaw niksbu iktar sinerġiji u kol nkunu nistaw nimxu iktar il-qoddim skont is-settur. Fir-rigward ta' sferi reġjonalizzazzjoni, jena naħseb li dini xi ħaġa li rridu nanalizzaw ukoll għalix hemm kwistjonijiet reġjonali industrijali u jekk networking u l-konnessjonijiet ma l-xjenza jistaw jiġu sviluppati ħafna iktar, dawn ser ikunu tajnu naħna rridu naqdu l-industrija u x-xjenza fl-imkien u nipromuovu dan il-fattur ukoll. Fl-Unjoni Ewropea aħna għandna ħafna eżempji ta' dan li għandhom bżonn jiġu msaħħa. u għandna bżonn ukoll nkomplu namlu innovazzjoni. Bat l punt li xtaqt nejdilkom kollegi. Il-bidla u il-previżjoni ta' din il-bidla. Minħabba dawn l-sfidi li għanna, il-settur industrijali ser ikollu jinbidel. Hemm overcapacity f'ċertu waqsma, hemm bżonnijiet fuq oħrajn u għalda stant għandna bżonn infasslu din il-bidla. rridu naraw fejn huma l-problemi speċifiċi probabbilment fi stati membri l-ġodda fejn hemm problemi konsiderevoli. Iżda wkoll irridu nanalizzaw l-istati membri daw l-antiki bħal per eżempju f'rigward tal-industrija tal-karozzi, u rridu nkunu nistgħu nagħmlu previżjoni ta' din il-bidla u niksbu iktar ristrutturazzjoni. Għanna bżon ta' ristrutturazzjoni kol fi fondi strutturali, iżda naħseb li l-proċess kollu ta' ristrutturazzjoni. U għamettieċ biex bekk mm, nanalizzaw sew fi dettal li situazzjoni u kol mm, nassiguraw li l-politika ta' kwalifiki tagħna hija waħda tajba, nassiguraw li n-nies ikollhom il-kwalifiki meħtieġa jekk irridu eh, ekonomija bbażata fuq l-arfin irridu ehm, ħaddiema kwalifikati kif suppost irridu nagħmlu previżjoni tal-bidla Rridu naqdu dan mal-politika ta' kwalifikazzjonijiet. Bħala membru tal-SND tistaw tifmu li aħna nħossru importanti li konna eh, rappresentant tajjeb rappresentazzjoni tajba ta' stan dawk li kreaw il-ġitu ma' voluti sew fil f'din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Jekk kulħadd jaqbel ngħaddi il-kelma lill-Kummissjoni u mbagħad inkunu nistgħu niddiskutu. Is-Sur Zurek. Grazzi ħafna. Grazzi tal-istudentuni għaw u ser niprofa nidilkom eżattament xa tiġri fil-Komissjoni. L-ewel net jina grat ħafna li dan is-suġġett tal-industrija u produzzjoni tal-prodotti hija diskussa ħafna fid-DG Enterprise. Aħna Kanna grazzi ħafna li ma kienx hemm prisonijiet fir rigward tal eh, dan is-suġġett u għal xi snin aħna. Kenna dan l-isem eh, intraprizi u industrija din il-krizi kella effetti żiena fuq l-industrija produzzjoni tal-prodotti u dan fisser l-produzzjoni industrijali naqset wieħed fuq ħamsa f'sena. U bħalissa jider li s-situazzjoni ser tmur xifti tal-aħjar. Aħna nisperaw li ser jkun hemm żvilupp sostenibbli u l-produzzjoni tal prodotti hija fil-qalba ta' dawn l-iżviluppi. Rridu wkoll nieħdu konsiderazzjoni il-fatt li l-kompetittività ta' l-industrija in konsiderazzjoni u il kwistjonijiet ambientali għal-stant jissu il-fokus mar li l-in mill-kompetitivita li x-industrija tat riżultati tajbin ħafna l-ħafna snin iżda l-affarijiet imbidlu. Fil-Kummissjoni aħna provajna nanalizzaw situazzjoni prezenti u nanalizzaw u kol setturi differenti għan qed naraw x'numa eh, xejriet fuq medda twila ta' żmien u kol l-influenza tal-kriżi fuq dawn is-setturi. Eh, Aħna wkoll qegħdin nanalizzaw diffikultajiet li qed joħorġu minn dawn l-oqsma u wkoll xejriet ta' żvilupp li qegħdin naraw u qed naraw x'tip ta' appoġġ nistgħu nagħtu biex nassiguraw li ristrutturazzjoni tkun waħda ta' suċċess dawn l-oqsma. Aħna rajna fenomeni interessanti wkoll jew nett il-kuċċett tas-setturi. Madux wis importanti iktar għax in-nies qishom qed iktar fuq il-prodott finali, sta settur ma jispeċifikax eżattament il-proċess ta' manifattura u wkoll il-katina ta' produzzjoni. Għal stant kien hemm ċertu diffikultajiet għall industrija tal-karozzi minħabba nuqqas eh, ta' bejħ u kol fil-industrija tal-kimika u kol tal-metal u tal-elettronika dawn il-kol kellhom effetti għaliex karozz ovvjament għandha ħafna partijiet li oriġinaw minn bosta setturi, bosta oqsma u jekk inti tiffoka biss fuq il-manifatturi tal-karozzi dan mhux biżejjed biex inti tkun tista' tiġġustifika sew il-sitwazzjoni tal-industrija ehm, tal-karozzi, it-tieni punt. Kontrarju għal dak li jasbu bosta nies, ġifiri li l-industrija għanda ħaddima bi kwalifiċi baxxi. Naħseb nistaw najdu li rajna bidla radikali fil-kapital uman l-industrija miex madiex tiġi determinata minn ħaddima mhux kwalifikati iżda minn speċjalisti Kien hemm żieda ta' 20% ta' ħaddiema kwalifikati. U ikun diffiċli ħafna jkoll industrija li naqas in-nies imbagħad iżid in-nies meta rfejt marru għal aħjar. aħna konvinti li ma jagħmel sens nifukaw fuq is-setturi individwali jew setturi biss. Aħna samna settur ta' produzzjoni f'30 settur differenti u aħna analizzajna punti komuni f'termini pożittivi u negattivi, ser nagħtikom eżempju. Aħna sibna li fl-10 snin li ġejjin nofs l-inġiniera li għedin jaħdmu bħalissa se ser jirtiraw u jidher li musa nkun nistaw nsibu insibu sostitut għal kollha meta dan iseħ, meta dawn jispiċċaw xogħolhom. L-istess ġara fil-każ tal- eh, politika tal-industrija tal-kummerċ u l-politika ambientali. Aħna rajna l-sfidi hemmhekk, l-sfidi u l-opportunitajiet u aħna provajna nieħdu analiżi sħiħa biex inkunu nistgħu niżviluppaw strateġija koerenti li tista' tiġi applikata f'bosta oqsma differenti. Semmejtu xiftit ftit mill-inizjattivi tal-Kummissjoni bħal pereżempju l-Kars 21 u wkoll nistgħu naraw li hemm eżempji speċifiċi ta' politika moderna industrijali, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni għal karozzi favur l-ambjent u l-manifatturi tal-karozzi per eżempju l-ħaddima u l-managers u koll il-politika tal-materja prima dawn kollha ġew inklużi. Din miex kwistjoni li l-Kommissjoni tgħid li taħt ħames setturi li għandna nifuka fuq ħames setturi u ninsew il-bqija le aħna rridu posta xogħol iktar produttiv, iktar innovattiv. Kull imkien f'setturi kollha u aħna qegħdin nissiguraw li rridu nassiguraw li Dan jista' jsir fil-qasam tal-kompetizzjoni internazzjonali u allura bidla strutturali u l-globalizzazzjoni mhijiex ħaġa biss li għandna naċċettaw iżda rridu nfassluha aħna stess. Hemm min jgħid li aħna nikkumentaw biss fuq il-passat u ma nippruvawx nibdlu l-passat. Grazzi ħafna. Dak kienu li ħafna, Signora Grestet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Grazie ħafna, Sur President. E, Wafatta l-ħodu għanna dibattitu importanti fuq xaħġa li hija essenzjali l-Unjoni Ewropea e, u kulħadd jaraf dan il-fatt għax qegħdin ovvjament ngħixu din il kriżi ekonomika tant e, serja U diġa tlifna ħafna mill-poter li kellna fl-industrija Ewropea u issa wasal iż-żmien li nsalvaw dak li baqalna. Naraw ukoll x'se jkunu dawk is-settur il-ġodda biex nimmodernizzaw l-industrija Ewropea. L-iktar ħaġa importanti hija li ma ridux nimmaġinaw din il-politika industrijali tal-Ewropa isa biss abbażi tal-ekonomija l-ħadra, kulħadd jgħid li rridu nsalvaw l-ekonomija tal-Unjoni u biex namlu da rridu ninkludu wkoll l-innovazzjoni u l-ekonomija l-ħadra, però jiena persważa li dan mhux bizzeje saċad baqa ħafna fatturi, ħafna e, partit tal-industrija, speċjalment tal-manifattur, li rridu nsalvaw. Sur direttur, biex nibda aħna nafu li l-Kommissjoni għandha toħroġ komunikat, suppost dan joħroġ fit-13 ta' Ottubru, inti diġà kellimtna dwar dan, iddefinixxejt ukoll l-isfond, il-kuntest, u għettinna li l-approċ mhux se jkun skont is-settur għax forsi mhux dan l-iktar ħaġa importanti ma jiena nibqa' perswasa li rritu ikonna dan l-approċ transversali orizzontali, ma ma nistawx lanqas enwarbu l-approċ skont is-settur il-politika industriela hija waħda orizzontali għax din tidħol fiha l-politika kummerċjali tal-kompetittività, l-innovazzjoni, il-tarif, il il-ġlida kontra l-klima, trasport, kollox huwa marbut ma' dan. Għalek ma' nistawx ikonna politika industrijali Ewropeja jekk ma' nimmaġinawx in-networks il-kbar u naraw kif nistaw dejjem nissalvagwardjawhom. Irridu naraw eżattament eh, din il-kwistjoni ċentrali ewlenija dik tal-flus fi żmien ta' kriżi mhux se jkun naqf flejjes li li qatt nabijom bihom ġodda biex ngħidlek irridu naraw kif se nieħdu flus li huma votati naħa għal naħa oħra. Irridu wkoll naħsbu fil-programm għafas ta' riċerka bid-definizzjoni tal mekanizmi tal-finanzi u kif nifsen natu għajnuna finanzjarja, tlet modi e, li għanna għall-industrija ġifiri il-capital risk, id-dejn u l-garanziji. Jien nishtiq nkun naf minn għandek, sur direttur, kif taħsiba fuq dawn il-kwistjonijiet? Meta għed jitkellem fuq l-industrija u e, minn xiexinija mamula, mwħed ma jistax warrab l-SMI, su għanna bżon nejnu għom. Imma eh, l-SMEs huma l-bażi tal-politika industrijali Ewropea. Rridu naraw kif ngħinuhom, kif se ngħinuhom ikollhom aċċess għal rajnuna finanzjarja għal programm ta' riċerka, nafu kemm isibuha diffiċli dawn biex ikunu inklużi. U hemm bżonn verament ngħinuhom fuq il-kompetitività esterna ħafna drabi ninkwitaw għal xej għax il-kompetittività li hija tkun meta tkun tajba hija ma jiex ta' detriment, anzi irridu nsaħħwa Ma nistawx inħallu eh, kompetitiva li ma tkunx reċiproka tawina minn ġewwa u ġibinna id-djufija. Hemm bżonn u kol naraw kif qed nittrattaw mal-pajjiżi terzi. Fuq dan kollu nixtieq nkun naf x'inhu mal-miżuri konkreti ma rridux noqogħdu nitkellmu fuq dak li ġara qabel u dejjem nirrepetu l-istess affarijiet, irridu u naraw x'se jsir ġdid. Nafu u kol li l-Unjoni Ewropea hija l-unika żona ehm, fid-dinja fejn dan il-kontroll tal-istati u fuq dan. Inti kif taħsibha sabiex ma nipenalizzawx il-ċertu teknoloġiji, per eżempju dik tas semiconductors li l mill-Europa l-industrija nejnu ħafna meta għet iqabbel ma kif ma nejnuwix fl-Unjoni. Dan iġib il-distorsjonijiet fil-kompetittività għalek eh, xinu ma l-mizuri tal-antidumping fuq ehm, il-normalizzazzjoni u anki fuq il-tikketta eh, made in mamul fi kif se ehm, nejnu dawn il-fatturi kollha. Nistaw per eżempju innaqsu l-ispejjeż tal-amministrazzjoni nistaw u kol natu ktar kas il-riċerka u l-innovazzjoni u nejnu dawk il-proġetti li jkunu għaddej li kunu naraw li huma validi. Il-teknoloġiji l-ħodor, mux bizzejiet namlu dan pero, rridu nipruvaw nirkupraw il-fat li aħna morna l-ura l-aċċess għal materja prima u kol semmejnija hija ħaġa importanti l-Unjoni Ewropea m'għandix il-materja prima tagħha u jekk f'xi postijiet insibuhom huma limitati ħafna li se jispiċċaw dal-waqt. Għalhekk inti kif taħsibha fuq ir-riċerka ta' kif minn xejħu post din il-materja prima? irridu noqogħdu attenti wkoll fuq il-politika esterna meta qed iqis iċ-Ċina li din qed tipprova tinfiltra fl-Afrika kif se nerġgħu nsibu l-pożizzjoni tagħna li, li tlifna pereżempju fl-Afrika tal-waqt nispiċċa tafux. Huwa importanti li ma ninsawx il-perspettivi tal-ambientali din l spiritu tal-ekonomija ħadra kif inkunu iktar konxi mill-protezzjoni tal-ambjent, per eżempju fuq il-karbonju li it tniġi bit tal-karbonju. Dawn huma l-affarijiet kollha li dwarhom irid ikonna risposti konkreti hawnhekk għandna ħafna xogħol x'nagħmlu ma li huwa tant importanti biex verament niġġieldu kontra din il-kriżi li qegħdin ngħixu u naraw li l-Unjoni Ewropea ma tibqax biss ma jibqa' tibqax biss kontinent ta' servizzi imma li l-industrija tagħna verament ikunu nistgħu inħarsuha. Grazzi ħafna. Kollegi Ċaċi Makagis. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal möchte ich mich beim Grazzi, Sir President. Nixtieq ringrazzja l-reporter għal din il-prezentazzjoni u nixtieq ringrazzja anke l-Sur Zurek għaliex dak li għad kien tassew klimali. Aħna kontenti illi din il-politika industriali għattina ta' din l-importanza palma għal sur lang nejxu f'dinja globalizzata l-lum il-ġurnata u l-affarijiet kull ma jmur jinbidlu. aħna rajna fil-krizi finanzjarja illi dawk illi għandhom qalba industrijali kienu dawk illi mexxew il-bqija tal-ekonomija Ewropea u mexxawna lil lin mill-kriżi u dan kien tasab importanti. Aħna nifaċċjaw kompetizzjoni qegħdin kompetituri qegħdin jaħdmu b'mod strateġiku illi ma jdumux meħdu deċizjoni bħal ċina per eżempju, kien nitkellmu dwar materja prima Għedin naħdmu 20 sena tard. Kena rappresentant mill-Istati Uniti il birah mill-Kongress li huwa il-President tal-Kumitat ta' Riċerka l-Amerika u qal li huwa favur ħafna din l-inizjattiva tal-Istati Uniti fl-imkien mal-Ewropa propju dwar il-materja prima li xera li ċ-Ċiniżi qegħdin jużaw il-metodi tagħhom madwar id-dinja u biex dan sabiex jikżbu il-materja prima li għandhom bżonn. Għanna nitkellmu dwar il-politika industriali Aħna l-Ġermanja provajna nevitaw dwar dan. Iżda mhuwiex is-suq biss illi jista' jitkellem u jiddeċidi dwar dan. Irridu nkunu koerenti Nistgħu muħħġa wahda waħda pereżempju mill-Franċiżi. U maħal u rebiħa Franċiżi, pereżempju, Nokia huwa eżempju ta' kif l-Ewropa tkun minn ta' qoddim, tkun inizjattiva koerenti. kien bis tal-Gvern Finlandiż u l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea nkella ma kienx ikun possibbli dan għandna nkomplu saħħu il-punti b'saħħithom tagħna. Il-passat sissa ma tantx irnexxinna nagħmluh dan jiena raw eżempju l-karozzi. Ejja nsejħulu dan settur. L-Ewropej kellhom 86% tas-suq fil-Ġermanja x'ġara dawn l-aħħar ħames snin fid-dinja tal-karozzi. il-Kummissjoni provat taħdem mod, iżda l-Parlament waqqafhom. Il-Kummissjoni kellha ċertu setat illi xtaqu ikissru din is-saħħa tal-industrija tal-karozzi Ewropea għadastant stant nemmen il-Kommissjoni għandha tkun konsistenti daqs il-Parlament. Kemm darba kellna kollegi minn ta' xelluk hawnhekk ġewwa l-Parlament illi ikollhom l-istess opinjoni bħal dawk tal-lemin fuq il-politika industrijali. Dan għanna bżonnu sabiex namlu progress fil ġejjeni Issa il-ħaddiema, l-inġiniera jiddu nitkellmu dwar il-politika għall-immigrazzjoni. Studenti Ċiniżi ħafna minnhom Iva, ħafna u ħafna Ċiniżi illi jiġi studjaw għaw jihdu gost ikunu fl-Europa iżda mbagħad imorru lura lejn pajjiżhom. Irridu nippruvaw nikkonvinċuhom biex jibqawn fl-Ewropa għal inqas sakemm ikunu qegħdin jaħdmu. Għadda santa nabżon politika għall-immigrazzjoni, l-imprizi żaru medji. Memx punt, ma il punt li narawhom kontra xulxin daw il-kumpaniji l gbar kumpanija żgħar. L-industri li forn li jagħtu fornitura mbagħad l-industrija tal-karozzi. U bat irġun semmu kwa il-brevetti fil-fatt. Il-privativi fattu punt importanti, il-ċinizi f'dan il-kamp huma aggressivi, ferm. U aħna hawnhekk qed kull ma jmur immorru lura, nkella l-isforzi kollha, r-riċerka kollha li qegħdin nagħmlu ma issarrafx fi frott L-Unjoni Ewropea tixtieq tappoġġa l-politika ta' innovazzjoni iżda dan trid tagħmlu b'mod aħjar, b'mod iżjed koordinat flimkien magħna u mal-istati membri. Irridu naħdmu b'mod iżjed strateġiku. Il-kollega Grosset titkellem dwar is-semiconductors. Ma rridux naħsbu biss dwar konkurrenza globali. Irridu nsaqsu lil ta' x'inhu huma t-teknoloġiji l-iktar importanti li ħajkonna bżonn fil-futur. Sabiex Inkunu nistaw nikkompetu fuq livell dinji. U hawnhekk ipperikolajna ħafna kampija differenti, ħafna setturi differenti bil-politika tagħna. Però kuntent li badna triq it-tajba u nistenna il-komunikat tal-Kummissjoni. Eżis kollegi, għanna issa 15 il-minuta il għaliex inkella Tirrabjaw mija jekk ma nibdewx il-votazzjoni fl-10, għatanna 10 tarbit tal-interventi, jekk għan għodajin b'dawn it-tul ta' interventi, jinilħu zewċ interventi biss, inkella nistgħu nagħmlu intervent ta' minuta sabiex l kulħadd. Il-kollega fikaw. Grazzi, Sur President, u għamennu l-politika industrijali. tista u sejra t-influenza l-irkupru ekonomiku li 80% tal u huma disponibbli propju permezz tal-industrija da sant irridu naħdmu f'termini ta' kompetittività skont l-aħħar statistiċi l-Unjoni Ewropea. Tipproduċi is-27% tal-produzzjoni dinija ta' ta' settur tal-karozzi u 30% tal-prodotti kimiċi, 38% tal-karozzi makkinarju u anki it-tielet post fl-industrija farmaceutika kif ukoll f'dik tal-avjazzjoni għandna kompetenzi li rridu nżommu insaħħu u nipproteġu il-kompetittività tagħna. Issa referenza għall istati membri l-ġodda. Sfortunatament f'dawn il-pajjiżi kien hemm politika ta' industrializzazzjoni palma deġant għal għatem industri, għatem kompetenzi kbar f'dawn il-pajizi u għal daqstant hemm bżonn nerġgħu nqajmu fuq saqajhom dawn il tip ta' industri f'dawn il-pajjiżi fis-seklu 21 ma nistgħux ngħixu nhar l-ICT. Il-kollega li jmess. Domanda għal direttur waqt missjoni tal-Kummissjoni tagħna fi Spanja, waqt il-Presidenza Spanjola, intqajna mal-Joint Research Center ta' Sevi u smajna li hemm studju għal industrija illi toħloq l impjiegi Dan huwa essenzjali. L-industrija trid tikkontribwixxi ħafna għal ħolqien ta' impjiegi ġodda dan attuent ukoll. koll. Iżda nixtieq inkun naf fiex wasal dan l-istudju u meta se jkun aċċessibbli. U x'konklużjoni se jħorġu. Jiena jidir li f'bosta każijiet, speċjalment għażiet isim, Hemm ċertu lakuni fil-fatt fejn jidħol il-valur fil-programm qafas ta' riċerka, ħloqna il-programm idea illi fih anki programmi ta' riċerka nistaw nippermettu illi fiġida fil-budget ta' dawn il-programmi nistaw nifuka fuq dawn il-lakuni sabiex ikun hemm riċerki sabiex imbagħad ma jkollniex ngħaddu għal standard normi jew teknoloġiji illi jaslu minn barra jiġu importati. Naħseb qed tagħmel sinjali jekk qed nifhem sew sur President biex nieqaf żewġ punti oħra issa dwar il-bank tal-investiment huwa essenzjali illi jkun hemm prodotti finanzjari illi jkunu ta' inċentiv għal rivitalizzazzjoni tal-attività issa dwar l-intelligenza ekonomika naħseb illi l-Kummissjoni toħloq strumenti ma jistax ikun nibqgħu għaddejjin b'dan il-mod mal-konkurrenti tagħna. Fobadja eh, Kuċċit. Il-kollega Kuċċit. Grazzi sur President. L-espożizzjoni tal-rapporter hija importanti ħafna u tista' tgħid illi hija kompluta Għadana kollu għatem kustjoni wahda li għanda t-daħħal għawn dik tal-industrija kulturali. L-industrija kulturali pal nafu u ma ta' kontribut għal prodott domestiku gross Ewropew, kontribut kull ma jmur jikber. U settur illi għandu ta' doppja hija kultura iżda hija industrija fl-istess waqt. Għal-dastant iddu nippruvaw nifmu kif nittrattaw dan is-settur li huwa wieħed mill-ftit setturi bħalissa illi ma ntlaqatx daqstant ħażin u huma marbuta ħafna ma dak li ntqalqaw għall-innovazzjoni applikabbli għall-industrija. Issa għana dwar kollega Girek. Dziękuję bardzo. <clears throat> Jest to bardzo ambitny. Grazzi, Sur President. Is-Sur Ranken, nejra liħal dan ix-xogħol illi għamel. il domanda illi kellna nistaqsu hawnhekk kienet din. X'inhu l-messaġġ ta' dan ir-rapport? Ir-rapport analitiku ħafna x'qed nippruvaw niksbuaw x'inhi l-idea prinċipali messaċ għedin nippruvaw ngħaddu. Jien qed nara żewġ teoriji, waħda kemm xejn passiva li tirranġa l-politika industrijali skont l-industrializzazzjoni din bħala l-ewwel fażi u hawnhekk il-fattur prinċipali illi jasal joħroġ mill-konkurrenza globali illi beda mill-kummerċ ħieles mhux dejjem skont regoli ta' konkurrenza onesta Dan huwa l-ewwel fattur. L-Ewropa jekk tixtieq issegwi l-pajjiżi l-oħra għandu jkollha il-possibilità li tħares is-suq Ewropew u dan huwa messaġġ li joħroġ mill-ewwel teorija passiva, it-tieni hija attiva, teorija attiva, ħol inta politika industrijali ġdida permezz ta' mudell ta' konsum ġdid. Irridu nsibu soluzzjonijiet ġodda, informatizzazzjoni, computers, dan huwa importanti. Umbagħad nħarsu wkoll lejn ir tal-futur jiddependi ħafna mill-inġenjerija tal-materjali, teknoloġiji ekoloġiċi illi għandna nifmuhom sew. Grazzi. Ja, tanki għafu äh, Industriepolitik is. Grazzi, Sur President din l-politika industriali jisfida sfida propju fiżmien ta' tisħin globali, id-dibattitu tal-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Id-domanda tiegħi iżda hi dwar il-kwistjoni tal-iskambju ta' emissjonijiet illi bihom qegħdin nitfaw pis ieħor fuq l-industrija Ewropea. Tkellimna saħan sitra dwar tassazzjoni tal-prodotti illi jikontribuċu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju, prodotti kollha ta' diossidu tal-karbonju ikunu sottoposti għal taxxa ta' 15% per eżempju, jew inkella sa 30%. Nemmen illi f'mument ta' kriżi huwa essenzjali illi nżidu il-kapital tar-riskju għanna l-problema illi bosta impriż qegħdin isibu ruħhom f'sitwazzjoni ta' sew kera bejn il- problemi budgetari u l-problema tal-kreditu tal-banek. Hemm bżonn kapital ta' 20% mhux biss fil-banek iżda anki fejn tidħol l-industrija. Grazzi ħafna, President ċin qed eh, mur tajjeb, l-Afrika wkoll, eh, kollu ser id-dinja ħlief fil unjoni Ewropea. U naħseb li politika industrijali xirqa tkun waħda mill-fatturi għal tkabbir li nittant nixtiequ. Sur Direttur Ġenerali, jiena nixtieq insemmi punt għax il-Kummissarju ġu jmorru minti tibqa' Ġifri inti għandek forsi viżjoni iktar interessanti. Il-problema tal-Unjoni Ewropea hija l-kompetitività u din hija ċavetta tal-riżultati tajbin, tas-suċċess. Fil-kompetitività għandna żewġ elementi ġifieri eh, normi soċjali li aħna aħna mdurijin bihom fl-Unjoni, umbat għanna dak li ġdid normi eh, tal-ambientali. Inti taħseb li l-normi soċjali huma element ta' kompetitività jew bil-kontrarju u fuq il-dawk ambientali, inti x'taħseb fuq il-mekanizmu biex tal-karbonju biex nipproteġu lil nafusna jekk għadna ma wsalniex għal ftejim dinji fuq dan is-suġġett u fl-aħħar fuq il-politika kommerċjali ma rridux nibqgħu naiva hawnhekk u eh, hemm bżonn inkunu iktar eżiġenti meta nitolbu li jkunu reċiproċi il-relazzjonijiet mat bija tad-dinja. Grazzi. Grazzi il collega Hammer. Grazzi ħafna. Eh, jena darbohra rritu kol 12 minuta għax dejjem l-istess li jitkelmu għal minuta u dejjem l-istess li jitkelmu għal ħafna iktar 12 minuta. Meta nitkelmu ġifiri fuq il-politika industrijali fi minn ta' globalizzazzjoni. Il-problema hija li jrid ikonna il-politika. Jena smajt kummissarji differenti li jgħidu fil-parlament li ma teżistix il-politika industrijali komuni fl-Ewropa għax huwa biss is-suq li jiddeċidi min se jgħix u min se jmut. Mela hawnhekk għala problema bażika għaxek ma teżistix il-politika komuni kif jista' jkun li jkollna il-politika industrijali fi żmien ta' globalizzazzjoni. Hemm bżonn nibdew mill-bidunet il-bżonn tal-industrija fl-Ewropa, il-bżonn għaċ-ċittadin meta nitkellmu fuq risorsi għal territorju kollu għandi tlet mistoqsijiet jekk memx din il-politika komuni u jekk wassu li di kollox kif se nħorġu minn din il-problemi kif se nevitaw eh, il-problemi meta bizdawn jaħdmu bil-profit għal profit Umbat eh, fl-Europa jekk aħna ma jirnexxinniex li konna eh, regoli li ma jħaris mid-dumping soċjali. Grazzi ħafna. Grazzi. nifhem il-fatt li inti kemm xejn iffastidjat mill-fatt illi l-kollega tiegħek tkellmu iktar. Iżda kien hemm loġika tkellmu iktar il-Komissjoni Relatur u x-Shadow Reporters. Jiena il rapport ta' Sur Lange naħseb li huwa tajjeb ħafna Jena għaf għal-minuta li għandi nishtin semmi punt wieħed biss. Ma nistawx aħna nibqaw fem pass u nal-għajnejna għal-problema tal-protezzjoni. il kumpanniji l-gbar, l-ekonomiji l-gbar, anki dawk l-iktar miftuħa jipproteġu li l-om infusom l-Istati Unini u ma il-verament jaħdmu bil-dan il- dan it-tip ta' kummerċ imma jipproteġu ruhom. il u wkoll għandha normi tekniċi ejja ma qasbis insemmu il-Ċina li din tuża kull mezz biex tipproteġi l nfisha u ma taġixxi bl-antidumping anki finanzjarju. Il-Kummissjoni Ewropea eh, titraċċa dawk l-istati li għamlu l-protezzjoni u ċina ħatma nafu kif taġixxi Jiena ma tantx ma naqbel xejn mal-protezzjonizmu. Naf xġara fil-snin 30 u naħseb illum jekk naddu għal da ma tkunx ir-risposta, però irridu noqogħdu attenti wkoll milli ma nkunux naif. L-Ewropa mhux qed tipprodiġina mill-antidumping għalhekk irridu nagħmlu għall-inqas bħal-Amerikani li eh, meta wieħed isemmi pereżempju l-eżempju li ħaduma tal-American Act. Grazzi lilek l-Onorevoli Butkov. Grazzi, Sur President. Il-Viċi President Tajani illi jaħdem fuq il-politika industrijali wieħed approċċ ġdid. Approċċ innovattiv u għandna bżonn tassew ta' dan l-approċċ il-ġdid. Il għaliex ma nistawx nibqgħu għaddejjin bil- business as usual. Ma nistawx nibqo għaddejjim bl-istess approċċ illi kanna fil-passat. Iridu nibdlu ah, nbidlu aħna ma mad-dinja li qed tinbidel. Għandna bżonn politika industriali b'saħħitha, politika iżjed ambizjuża mill-li qatt kienet qabel. U meta nitkellem dwar politika industrijali ma nitkellimx dwar intervenzjonizmu fuq livell statali fl-Ewropa, qed nitkellem dwar politika industrijali għaqlija irridu nirrifjutaw il-protezzjonizmu iżda fl-istess waqt irridu nkunu l estiq li nħarsu l-innanfusna kontra il-dumping. il il dumping U għonek naqbel mal-kollegi, politika industriali tfisser u koll li fl-Europa fil-ġejjeni ma jistax ikolla prioritajiet permezz ta' ftejmiet kummerċjali. Hemm bżonn approċċ li jkun fih ċertu prinċipji konkreti. U Friedman fin-New York Times fassal dan il-prinċipju għal illi irrid ikollu L-industrija bl-aħjar teknoloġiji trid tkun l-iktar waħda importanti ila li hija dik li fis-seklu 21 twieġeb bl-aħjar għal bżonnijiet tagħna dan ifisser ukoll effiċjenza enerġetika. L-aħħar intervent l-Onorevoli Fegrida. Grazzi, Sur President. Xtaqt naqat żewġ punti f'daqqa Mela, dan kollu għandu x'jaqsam ma' din il-biċċa illi irridu nażlu x'industrija rridu għall-Unjoni Ewropea, x'irwol ħajkollhom pajjiżna fis-settur industrijali. Dan f'termini ta' preżent u ġejjieni. Jiena ġejja minn pajjiż fejn seħħew bosta delokalizzazzjonijiet industrijali fejn għadhom għaddejjin, tkeċċijiet, tkeċċijiet kollettivi, ta' mijiet ta' el u ta' eluf ta' ħaddim għalix l-imprizi industriali qed jitilqu minn pajjiżna u jgħaddu lejn pajjiżi Azjatiċi u nkella fit-tramuntana tal-Afrika. U allura l-industrija tisparixxi minn pajjiżna mhux biss fil- fl-industrija ta' drab, ta' zraben, dawk tradizzjonali ta' pajjiżna, iżda kif tal-karozzi, il-komponenti tal-karozzi, il-prodotti elettroniċi um, ta' makkinarju u anki pal il-każijiet pal dak tal-akimonda. Issa għanna strateġija għal ġejjieni kif għan iġildu għal strateġija industrijali biex nindefendu l-industrija Ewropea. Grazzi u sabiex nikonkludu naddi l-kelma l Direttur Ġenerali Zurek sabiex jitina xi kommenti għaliex sarulu anke xi domandi. Mela jekk joġobkom, sinjuri, minuta ta' attenzjoni biex L-ewwel net najt illi dan il-din it-tema tqajjem interess kbir. Il-politika industrijali hi waħda mill seba' attivitajiet illi għandna fil-programm tagħna bosta temi illi semmew jitlu anke fis-settur tal-innovazzjoni, per eżempju. Jiena nixtieq illi l-kollaboraturi tiegħi Ikun jistaw jagħtu individwalment tweġibiet għad domandi li saru wara l-votazzjoni aħna lesti natukom dawn it-tweġibiet u hekk nifrankaw ħin għall-aġenda tagħna. Grazzi, din hija proposta tajba, il-kollegi illi għaddew xi domandi l-Kummissjoni wara l-votazzjoni l-Kummissjoni sejra tkun hawn barra barra s-sala sabiex twieġeb għal dawn id-domandi tider li hija proposta pragmatika ferm sejr jistokta dan id-dibattitu ktar tard iżda lissa ikonna nikkonkludu hawnhekk. Ngħaddu għalhekk għal votazzjoni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 Ejja nikkonċentraw fuq il-votazzjoni. Ma tantx għandna voti, għandna ftit. U jekk tippermettuni ħanitkellmu l-ewwel fuq il-futur tal-istandardizzazzjoni Ewropea nisimgħu is-Sur Butikofer, ir-rapporteur. Għax blajnuna tiegħu irnexxina nevitaw dibattitu ieħor imma ta' min nisimgħu ħall ftit minuti. Iva, grazzi Sur Kużusnik eh, minn min rapporter tal-Inko ġi għawnek biex jiparteċipa għawnek dal-ħodu. U fl-emenda eh, ta' kompromess numru 4 hemm tekst li madux attwali. Il-bira eh, kenna verżjoni emendata li rnexxilna naqblu dwar bejn il-gruppi. Ġifieri dawk il-kollegi li qegħdin taraw l-emenda mill-miktub mhijiex l-aħħar waħda, ġifieri tqogħdux tinkwetaw. Mela, is-sur Kużunek, ir-rapporter nofs minuta għandek. Jekk taqblu. Iva, grazzi. Jina Mux se noħloq diskussjoni għawnek, ċtaqt biss nir-ringrazzja il-rapporter sur Busikofe, irnexxilna verament nikkoperaw flimkien fil-parlament u dalodu matul il-votazzjoni nixtiequ nikkonsidraw ukoll ir-riżultati tagħkom u nikkonsidraw l-istess ukoll l-imendi tagħkom għax il-futur tal-istandardizzazzjoni fl-Ewropa hija xi ħaġa importanti ħafna u importanti li naħdmu minn isfel għal fuq. Dawn se jkunu regolamenti importanti għall-Ewropa. Tajjeb wis naddu għal votazzjoni l-emenda numru wieħed, skużawni, għamil żball. L-emenda numru wieħed favur kontra

favur kontra astensjonijiet taddi. Numru 10 favur kontra astensjonijiet taddi. Numru 11 favur kontra astensjonijiet taddi. Numru 12 favur kontra astensjonijiet taddi. Numru 13 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess numru 2 favur kontra astensjoniet tanti. Numru 29 favur kontra astensjoniet tanti. Numru 19 favur kontra astensjoniet tanti. Kompromess numru 3 favur kontra astensjoniet tanti. Kompromess numru 4 skużawni, 24. Ta' sinjura Tikaw. Qed nifutaw dwar din l-emenda. Iva. Essen nżidu l-kelma global in global competition. Amenda numru 24 favur kontra astensjonijiet. <clears throat> din taddi kompromess numru 4 sur Butikofer. Jiena ħanaqra it tekst Organizations to be given an appropriate role in the European standardization process which should empower them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 astensjonijiet taddi. Issa, qed jajdu li li nistaw nieħdu l-emendi kollha barra numru 40 u 42. Naħseb huwa suġġeriment tajjeb barra numru 40 u 42. Favur kontra astensjonijiet jaddu. Mela, issa, baqana biss il-kompromess numru 5. Favur kontra stenzjoniet taddi l-emenda numru 40, favur kontra astensjonijiet taddi u tnejn u erbajn, naraw minu favur, minu kontra u min qed jastjeni. Din, din l-emenda taddi u kol. Kompromess numru 6 mod separat favur kontra stensjonijiet taddi. Issa votazzjoni aħarija nivvotaw permezz eh, mod elettroniku, niftaħ votazzjoni. Anna wis għall-IPP. Forsi qed qed ehm, ifaqsu dawn. Mela, nalaq il-votazzjoni. Skużawni, hemm bżonn nirrepetu il-votazzjoni għax xi ħadd tagħmel żball. L-aħħar darba vot elettroniku niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. U r-riżultat huwa ċar nifraħ nifrilħilkom għal dan ir-riżultat huwa ċar. U peress li jiena il-President mhux senati opinjoni imma il-mod kif votajna veru kien effiċjenti tajjeb li nerġaw nirrepetuh. Issa għal-vot li jmiss diġà votajna lura l-affarijiet se jkunu iktar faċli. Għanna l-aħħar votazzjoni dwar il-sigurtà tal-provvista tal-gas. Nistgħu nivvotaw naraw minu fa' Ejja nivutaw mod elektroniku. Niftħu l-votazzjoni. Għanna soċjali zzejiet għaw mill-lider. U għanna wieħed mill-PP u kol zzejiet. Tafu xe titu tamlu. Nala il-votazzjoni. Tajjeb wisq. Il-riżultat huwa ċaru kol. Nirringrazzjakom. Dawk kienu kienet is-sessjoni tal-votazzjoni tajjeb wisq. Issa inkomplu il-punt li jmiss fuq l-agenda, il-punt numru 13. ħafna minnkom se jitilqu jekk kun nitlobkom tagħmlu dan Eh, fil-kwit. Sabiex nikunu nistaw nkomplu biex xoltana minn l-aktar fis. Und wenn Sie gestatten, darf ich Punkt 13 aufrufen, simplifying the... Mela, ħan nitkellmu sa fuq is-simplifikazzjoni tal-implementazzjoni tal-programmi ta' riċerka l-programmi għafas ta' riċerka. Ekkja ġobkom, kollegi. ek joġobkom. Jow toqdu għaw, jow toħorġu ma fil-kwiet. Müssen wir überlegen, ja? ja, we start. Jepwis nibdow.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 President, ladies and gentlemen, good Sur President, Sinjuri, bonġur kulħadd biex nibda nixtieq nefasizza li kien hemm konsultazzjoni estensiva ħafna eh, biex jiġi preparat dan ir-rapport. Jiena bdejt nidit eh, konsultazzjoni pubblika u verament kelli rispons qawwi għal dan jiena verament dan il-fatt napprezzaħ. Il-rapport jinteressa ħafna li xjenzati u anki nies fil-qasam kummerċjali huwa jasal fi żmien propizju meta qegħdin nevalwaw l-FP7 u qed nippreparaw il-programm għafas il-ġdid l-FP8. Dan ikopri erba aspetti prinċipali li nixtaqt insemmi l-ewwel net il-kwistjoni ta' simplifikazzjoni amministrativa u finanzjarja. It-tieni punt bi titjib tal-kwalità, tal-aċċessibilità u tal trasparenza Nixtieq ukoll nissuġġerixxi il-benefiċċji ta' sinerġiji mtejba bejn l-istrumenti differenti. Fl-aħħar nixtieq ukoll ngħid kelmtejn dwar il-futur tal-FB8. Mela, l-ewwel net. Il-fatt aħna rridu nilħu iktar simplifikazzjoni amministrativa u finanzjarja Il-rapport nsemmu il-prinċipji ġenerali u batiku għandu kol rekomendazzjoni tiktar konkreti. Fuq il-prinċipji ġenerali nixti natura l fat li simplifikazzjoni hija fl-interess ta' dawk li għandhom ehm, li huma partners huma stakeholders biex iġibu kol ċertu ċertezza legali hemm bżonn li nieħdu approċċi approċċi ta' risk tolerance minajr ma naqru mill-fat eh, li nkunu stretti meta qegħdin u l-fondi pubbliċi u jkun hemm monitoraġġ adekwat. Għalhekk jiena nissuġġerixxi li min se jibbenifika ikomplu jħadnu ċertu prinċipji tal- eh, accounts tal-accounting L-idea hija li nkun nagħmlu l-affarijiet iktar sempliċi u iktar faċli. Għandna rekomendazzjoni ta' kif nistgħu nbidlu l-affarijiet u meta u bliema pass kux għandna nagħmlu dan. Ir-regoli tal-finanzjament u koll irridu nirreveduhom pereżempju id-drittijiet tal-funding ta' kif wieħed jagħmel il-kalkolu għandaw ikunu l-istess fil-programmi kollha fl-istrumenti kollha. Fl-ħarnet niddefinixxu b'mod iktar ċar ċertu affarijiet bħal lamp samps, eligible costs, it-taxxi. Dan ukoll huwa importanti ħafna. Huwa importanti li nipromovu l-konsistenza meta wieħed qed japplika ir-regoli f'dan inkontu għall-audit su dipartimenti kollha li jkunu qegħdin jimmanġjaw il-flus. Issa fuq trasparenza l-kwalità u l-aċċessibilità. Għandi tliet punti dwar dan is-suġġett. Jiena ma' ġenerali naqbel ma dak li nsejjaħ science-based approach. Approach bħal dan jipromovi iktar kwalità ċertu eh, kwalità ta' eccellenza, imma il-kontrolli jibqaw hemm. Għalhekk approċċ eh, li jmira riżultati kif qed tipproponi il-Kommissjoni għandu l-vantaġġi tiegħu imma hemm bżonn ikonna żmien pilota biex nittestjaw dan l-approċċ skont ir-riżultati sabiex l-ewwel net naraw kif se niddefinixxu r-riżultati. Din il-fażi il pilota wieħed jista' juża biex jagħmel ċertu demostrazzjonijiet ta' proġetti, speċjalment f'ċertu setturi li joffru l-iktar sfida. Jiena wkoll tal-parir li kunem dawn il-High Trust Awards kif suġġerit il-Kommissjoni. Eh, kull tip ta' riċerka fuq il-frontieri, per eżempju, pal kunsil ta' riċerka Ewropea. Nipruvaw innaqsu u kol iż-żmien, eh, meta għet ikun qed jistenna ċertu risposti. U importanti wkoll li l-istati membri iżommu il-seta tagħhom ta' li jagħmlu skrutinju, li jagħmlu studju speċjalment għal dak li ju proġetti li jitrattaw diffiża s-sigurtà meta dawn ikollhom ċertu implikazzjonijiet ta' etika. Jiena wkoll naqbel mal-proċedura f'żewġ fażijiet ġifiri anki jem, li jrid ikun evalwazzjoni fil-font il-proposti il-grants kollu naqbel li għandhom jitlu kollha f'pjattaforma tal-IT waħda unika li titkun faċli li wieħed juża. U nużaw ukoll l-istess pjattaforma fil-dipartimenti kollha tal-Kummissjoni. Issa, fuq is-sinerġija bejn il-programmi u bejn l-istrumenti hemm bżonn innaqsu il-komplessità ta' dawn l-istrumenti u programmi ċifiri irridu nużaw interpretazzjoni tar regoli proċeduri uniformi li kunu l-istess. Naraw li kunem armonizzazzjoni tal-entitajiet tal-Unjoni kollha. Fl-aħħar, fuq il-programm il-ġdid fpa 8 nixtieq jiena nenfasizza tliet aspetti naħseb li l-simplifikazzjoni amministrativi hija priorità ewlenija għal futur ta' kif se jkampa l-FPA il-ġdid. Numru ta' strumenti irridu innaħħom jew naqsuhom u irridu kun hemm iktar koordinament bejnietom. L-FP8 ukoll jikkonsidra l-katina kollha ta' innovazzjoni meta wieħed iqis li l-riċerka tal-frontiera l-iżvilupp teknoloġiku demostrazzjonijiet il-mod ta' kif jina talhom valur ir-riżultati u kif jintużaw riżultati fis-suq. Bekk nilħu bilanċ. Bilanċ tajjeb bejn top down u bottom up riċerka ġifiri xjentifika Nemmen u koll l-internalizzazzjoni tal-FPA hija xaħġa li kunu nixtieq nilħuha. Tkun tinkludi u koll bek ninkludu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Jinsa se niqafaw nirringrazzjaw mal-attenzjoni. Grazzi ħafna. Waħmerun. Grazzi, Signora Cavallo. Għamtna xie persuna li jixtiequ jitkellmu għandna xi punti fuq l-aġenda tagħna. Issanna 13 persuna u jitkelmu għal-istant ejaw inżammu fil-qasar kem jistajkun. L-ewel naddi l-kelma li x-shadow rapporter un-bat li l-kelima l-oħrajn, pero jek joġobkom. Ftakru li kulħadd irid li jkollu l-ħin tiegħu biex jitkellem, allura jżommu fil qasar Is-Sinjura Riera Mazurel. Grazzi, President. Kif għalet il-rapporter, samil l-1984 il-programmi għafas ġew sviluppati wieħed wara jħor il-budget zdiet u koll il-nat ta' sma koperti li għaxħaġa pozittiva ħafna iżda l-ispejjeż ta' dan kienu l komplicitajiet u l-formuli li kellhom jiġu mimlija għal partiċipazzjoni u hemm ħafna riski marbuta ma' dan u għal dan naħseb li tajjeb li nittrattaw din il-kwistjoni kif qed nagħmlu f'dan ir-rapport jien nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Carvalho. għal-rapport taħħa li ġbmot eżemplari ħafna jaqdet flimkien dak li qegħdin jitolbu l-komitajiet xjentifiċi għal uh, u l-bżonnijiet ta' din il-kamra u wkoll semmiet uh, l-azzjonijiet imsemmija fil-seminar organizzat mill Presidenza Spanjola fi frar u dawn l-linji gwida ta' azzjoni spiss jitrattaw kif għana ninnegozjaw il-perspettivi finanzjarji futuri u il-review ta' kull tliet snin u kol u it-tmin Um, program għafas u importanti u koll analizzaw il-punt tas senjura Carvalho. Apparti minn dawn il-miżuri biex trattaw fil-futur hemm kwistjonijiet miżuri oħrajn żgħar li jistgħu jiddaħlu fil-programm uh, eh, preżenti uh, eh, li mhux biss jagħmilha faċli li iktar nies jipparteċipaw, iżda wkoll tgħin il-parteċipazzjoni. Ir-rapport ta' Sinjura Carvalho huwa wieħed tajjeb ħafna u komplet jien nifirħilha tax-xogħol tagħha. Bħala xi daw rapporter tal-grupp tiegħi jiena nixtieq ngħaddi xi emendi u ser nikkommenta fil-qosor ħafna dwar dawn. Jiena naħseb li hemm interess leġittimu biex nieħdu ħsieb interess finanzjarju tal-Unjoni, iżda wkoll da m'għandux biss jiġi fukat li naqsu rata b'tnejn eh, fil-mija l konsiderazzjoni li riċerka eh, mhux dejjem nistaw nbastruha għandha stant jiena konvinta li ikun ħafna iktar faċli l kulħadd kieku aħna nżidu iċ-ċertezza legali kif qalet is-Sinjura Carvalho u ta' xi eżempju wkoll ta' dan jiena ser nagħti xi eżempju oħrajn ukoll. Ikun tajjeb kieku aħna niddefinixxu x'inhi er naraw fejn huma l-iżbalji li qegħdin isseħħu naraw kif nistgħu ngħinu lill beneficjarji ndaħlu hekk kontrolli ex ante u checks għal dawk li qed jipparteċipaw għall-ewwel darba. U wkoll li tkun idea tajba li l-Kummissjoni tkun tista' tagħmel tip ta' kjarifika u tapplika l-istess regoli għall iktar azzjonijiet u benefiċjarji finanzjati mill program AFAS u kol toffri tal informazzjoni fuq strategija ta' auditing u il-vantagġi għal beneficjari biex dawn ikollhom ċertifikat ex ante fuq il-accounting methodology qed tiġi ntużata. Dawn kollha jistgħu jiġu applikati b'mod faċli ma jfissirx irid noqogħdu niblu il-regoli ta' din il-ħaġa. il ħaġa jistaw jamlu l-ħajja ta' bosta nis ħafna iktar faċli u jkun jistaw jipparteċipaw ukoll iktar faċilment fil-futur jkun hemm riżultati aħjar ehm, iktar tard. Nixtieq nifraħ li prezidenta Belġana, sur President, tal-li semmi din il-kwistjoni sam il-bidunet tal-presidenza tagħhom huma organizzaw seminar fuq simplifikazzjoni u bla dubju huma għandhom l-appoġġ kollu tagħna. Grazzi. Grazzi. Is-sur Makakis. Grazzi. President ma stajniex insibu rapporter aħjar mis sinjura Carvalho għaliex i taf dan is-suġġett sewwa ħafna. Hija preparata ħafna, hija taf id-dettalji kollha u naħseb li għandna nkunu grati li għandna rapporter tajba daqsa. Grazzi għal stan tal-kooperazzjoni tax-xogħol li għamilt u preparajt. Simplifikazzjoni. Għandu jkollha żewġ L-ewwel net għandna insaħħu il-parteċipazzjoni fil-programmi għafas mod partikolari Irdu nżidu koll il-vizibilità tal-Euro Research din ma diġ viżibli ma nafux eżattament x'inhu l-vantaġġi x'qed toffri u għalfejn għanna nuru riċerka Ewropea l-nies involuti fl-auditing u fil-budget, eccetera. Din hija l-idea ta' paradigma li qed tifoka fuq ix-xjentifiku iktar minn fuq il-lat amministrattiv. Il-Kunsill ta' Riċerka Ewropea wera ċertu prinċipji u jiena naħseb li hemm xi oqsma fejn aħna rridu nitol namlu pressjoni iktar fuq il kummissjoni u dan huwa qasam tal-koerenza. Hemm terminoloġiji differenti intużati, hemm tipi differenti ta' accounting u dan ġej minn naħa ta' diġiż differenti waqsma differenti. Dan ifisser li il-partijiet kollha tal-Kummissjoni għandhom jaħdmu bħala unit biex dan ix-xogħol isir tajjeb. Aħna għandna bżonn ċertezza legali, ċarezza legali, ċertu tibdil ismi għamx ċittabli għal ċertu parteċipanti u mhux aċċettabbli regoli jinbidlu iktar tard. Dan mhux aċċettabbli. Is-Sinjura Calvajo tkellmet dwar dwar il lamsam u dini importanti u kol hemm ukoll il-fattur tal-ħin ukoll li huwa importanti kif wara 200 ġurnata xi eh, nies li għamlu l-proġetti jihdu l-flus, oħrajn jidu ħafna iktar biex jihdu l-flus, li ma nistawx nifmu din il-ħaġa, aħna jidu programmi tal-computer, tal-internet biex jgħinuna f'din is-sitwazzjoni. U kol, kif qalet is senjura Riera Madurell, aħna għanna bżon naħdmu dwar il- marġini ta' l-izbalji. Aħna rridu noqogħdu nkunu iktar intelligenti. Għaliex hemm ħafna kompetizzjoni b'mod partikolari minn naħa tal-Asja, grazzi Sur Lambert se jogħġbok. Grazzi nifra l-rapporter pal mamru l-kollegi tiegħi. Dan huwa rapport tajjeb ħafna ma se nirrepeti li dak diġà ntqal. Nixtieq nifoka fuq żewġ affarijiet. L-ewwel, eh, approċ orientat fuq ir-riżultati din hija xi ħaġa li nixtiequ naħdmu għalija. Ukoll għandna nippruvaw nevitaw milli naqgħu fin-nassa li niddefinixxu hekk santi dak li qed nistennew innaħda riċerka li xi riċerka twaslek ukoll għal oqsma mhux mistennija u wkoll jekk aħna rridu naħdmu ehm, b'mod orientat rejn ir-riżultati ma nafx jekk il-proġett bħal jista' xi kwalifika li x-riżultat ta' dan it-tip ta' proġett ser jikkwalifika dak li ma nafux u jekk ħadd ma jaf jew meta ħadd ma jaf f'dak il-każ jekk napplikaw dak il-prinċipju ovvjament dan mhux ser jikkwalifika. Mbagħad it-tieni punt jiena qed nara li Jean Pierre Rodi ċert li ser reaġixxi għal dan għandna żewġ proġetti li huma mux mm, kontrollati, il-budget mux kontrollatu. Snira Kalvaja, inti semmejt l-FP8, jena għed naħseb jek għanni podġi ġaġa fil-rapport tana li jgħid li għanna nillimitaw il-possibilità għal-proġetti biex dawn ma jispiċċawx bla kontroll. Għanna Galileo, eccetera, ma nafx eżattament fil kem u kbir l-infiq ta' Galileo, eccetera. Iżda, il-problema li għanna mek huwa li l-istati membri spiss jgħidu li aħna ma rridux nżidu flus, u mbagħad jgħidu rridu nagħtu fondi għal dawn il- budget, esplużjoniet tal-budgets u mbagħad nagħmlu proġetti oħrajn fl-istess programmi jekk. F'dan il-każ forsi għanna f'dan il-rapport għanna nejdu ħaġa kif għanna nillimitaw dawn il-possibilitajiet, innaqsu dawn il-possibilitajiet għalix għatta proġetti seri sofru minħabba ITER u l-Galileo. U dinja mhijiex xi ħaġa li aħna qed naċċettaw. Naħseb dwar xi lingwaġġ li nistgħu nporġu hawnhekk f'dan il-każ, però naħseb li rridu ehm, nagħmlu xi ħaġa ta' dan it-tip. Jien se naħseb x'tip x'nistgħu nikdbu. Għaliex dan huwa immaniġjar ħażin u rridu noqogħdu attenti. Dawn huma żewġ eżempji kbar fejn aħna mhux ser nidru tajjeb maċ-ċittadini tagħna, grazzi. Grazzi, Signora Ford. Grazzi. Mm, grazie Signora Carvajo. Jien kont grata li ħedimt mija kun ringrazzjak. Mod partikolari di simplifikazzjoni u il-prassi tal-accounting normali punt 10 u punt 14 dwar il-konsorzja żgħar juru li iktar mażid tal-konsolzja inti dejjem tkun qed tiżdid għall ispejjeż u l-komplessitajiet. U dan mhuwiex biss fil-numru ta' parteċipanti iżda wkoll minħabba distanzi ġeografiċi. Iżda minkejja qed dan nixtieq nirringrazzjak tal iżid sejt li hemm dwar internazzjonalizzazzjoni din għax li jena samejt diskussjonijiet tagħna f'diskussjonijiet ukoll ma' uħud mill-universitajiet kbar tagħna u u ma grati ħafna tal-li dan sar. U koll nirringrazzjawk tal-li inti semmejt il-punt ta' near to, mark, to the market. Fl-opinjoni tiegħi għana qegħdin zvantaġġ kompetittiv fl-Ewropa għanna riċerka tajba ħafna, iżda mbagħad ma nagħmlux dik il-parti tal-innovazzjoni fejn fl-aħħar mill ħar għanna nidu l-prodott fissu, poġġu l-prodott fis-suq. Ma nafx jekk iridux naħdmu iktar fuq dan nużaw il-finanzjament, prokurament pubbliku, il-venture capital, etc. biex nkunu nistgħu ndaħlu fis-suq tal-prodotti l-ġodda. Forsi jkun jagħmel sens li nagħmlu xi ħaġa ta' dan it-tip u naraw kif dan jista' jorbot mal-livelli missa l-innovazzjoni. Għaliex dak għalija huwa il hija triq għall-futur tal-Ewropa. Minħabba li l-SP7 hija waħda komplikata ħafna u l koll nafu x'numa l-problemi li kellhom in-nies, dan mhux neċessarjament iwassal għal base funding. Jiena nissuġġerixxi jiena toġobni suġġerimenti jekk ta' bottom up, per eżempju, u nixtieq nifhem iktar dan il-punt. Għalkemm jiena tkellimt ħafna u l-mentajt ħafna dwar nuqqas ta' trasparenza ta' accounting, jiena naħseb li huwa importanti li jkollna iktar trasparenza fir rigward tal-accounting imma mbagħad il-cost benefits tal-odds differenti li ġiet tieħdu konsiderazzjoni wkoll u jiena naf li inti qed taħseb dwar ħafna affarijiet bħalissa. Aħna irrid noqogħdu attenti li din ma tkunx ikkumplikata żejjed u nippruvaw insibu x'tip ta' entità. U sibna entità fil-kostituenza tiegħi li kienet qed timxi verba direzzjoni fl-istessin għal daqstant għalhekk ma kienux qed jiffukaw fuq ir-rwol ewlieni tagħhom. Grazzi. Grazzi, signor Mattias. Grazzi, President, pal kellim oħrajn jiena nixtieq nifra. li Signora Carvalho għal xogħol eċċellenti li għamlet. Dan huwa xogħol tassew tajjeb u hija użat metodu eżemplari għal dan ix-xogħol. Din hija xi eżemplari fir-rigward tal-użu mhux biss tax-xedaw rapporter iżda wkoll ta' nies oħrajn. sa nasab rridu nenfasizzaw il-metodu li ġien tużat biex nidbu dan ir-rapport. Simplifikazzjoni mhijiex l-aħħar qanu jiena naħseb li r-rapporti qed jagħmel proposti f'erba' punti li jmorru lil hemm sew mis-simplifikazzjoni simplifikazzjoni amministrativa, per eżempju, hija importanti ħafna li ninfestaw fuq id-dimensjonijiet l-oħrajn. Għadta punti ġew hemm semmija u jiena ser nerġa' nsemmihom għaliex naħseb li huma importanti. Paragrafu 23. Dan huwa dwar il-finanzjament. Titkellem dwar fondi ibbażati fuq ir-riżultati u naħseb li din hija xi importanti. Huwa punt importanti jitem ġi kotat bħala eżempju tajjeb. Jien nista' nagħmel l-istess eżempju. Huwa importanti li niftakru li fir-riċerka inti ma jistax dejjem ikollok fondi ibbażati fuq ir-riżultat, Jien ma tafx se jkun ir-riżultat se tkun ir-riżultat ta' riċerka, ma tafx kif se tikseb ir-riżultat. Is-sur Lambert qal u għandu raġun hemm ċertu riski fir-rigward ta' result based funding. Una naħseb li dak li qalet is-Sinjor Madurell huwa minnu biex nikkonkludi tliet kummenti ġenerali. Simplifikazzjoni jaqan u allura aħna rridu nżidu u jew insaħħu il qasam fejn issir ir-riċerka u għal biex nagħmlu dan irridu iktar reports ta' dan it-tip li jippromovu l-aħjar kondizzjonijiet possibbli għal riċerka għandu jkun hemm aċċess ġust għal fondi u wkoll għandna nevitaw li jkun hemm ċentralizzazzjoni żejda ta' dawn is-sorsi tal-fondi. Komment ieħor, aħna spiss ninsew li il- European Research Area, anke jekk din tista' tinstama xi ftit kontradittorja, din tmur li l-in mill-frontieri tal-Ewropa meta nitkellmu dwar eh, simplifikazzjoni fil-European Research Area nitkellmu wkoll dwar networks internazzjonali li jeżistu morru li l-in mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea u dawn se jkunu qed japplikaw dawn il-mekkaniżmi wkoll. Aħna irridu iktar kooperazzjoni bejn ir-riċerka Ewropea u wkoll oħrajn. Fl-aħħar ma għamlebda futura riċerka jew kella simplifikazzjoni jekk aħna ma ninvestux f'riċerka bażika. U wkoll riċerka applikata u innovazzjoni. Innovazzjoni hija ferm importanti, mingħajr innovazzjoni ma nistgħu namlu xejn xi situazzjoni tkun limitata ħafna u għal daqstant iridu niffukaw fuq riċerka bażika u riċerka applikata wkoll innovazzjoni. Iridu nsaħħu wkoll il-European Research Area. Grazzi li kienet ir-xedaw rapporter għandi disa kellema għal jixtiequ jitkellmu għal darba oħra. Żommu fil-qosor. Minuta jew żewġ minuti. Iva, ser inżom fil-qosor, grazzi. Rapporter, et tikkonċentrafna fil-ċerka u svilupp. U għacċar li komplessità amministrativa jata pis għal ċerka u svilupp. U għed tamel sara li l-ekonomija. Reporter suġġerixi namlu regoli biex nikunem hemm bilanċ bejk iktar iktar fiduċa, iktar kontroll u tejt tar riskju bilanċ bejn u kol it-teddit li għedin niffaċċaw. Aħna rridu traduzzjoni bil-mod ta' dawn it-tibdiliet jena naqbel u kol ma' ħafna prinċipi. Għal per eżempju l-kalkolazzjoni ta' spejes indiretti tal-universitajiet, istituzzjonijiet ta' riċerka u industrija dawn kollha għandhom jiġu mamula b'mod differenzjat. Jiena naħseb li tkun idea tajba li niġġustifikaw iktar għala. Iktar ambizjoni tista' żid il-potenzjal tagħna. dan huwa punt żgħir iżda. Naħseb li dan ir-rapport huwa wieħed importanti ħafna. il-midterm review tas seba program AFAS se jkun dat fidejna nistaw nibdew il-proposti għatmin program AFAS grazzi. Grazzi, Sur President, għaw koll xe nifraħ l-rapporter ta' dan il-rapport eccellenti. U biex nsammi xiftit punti biex nibda billi najt illi dan il-rapport huwa bażi tad-diskussjoni meta nħarsu lejn dak li ġara bl-FP7 u il pjantana għal FP8. Nemmen li għandu jkun dan it-tip ta' approċċ kemm minnaħa xentifa kif ukoll minnaħa dik tal-auditing jekk inti tlab tal-flus biex tmurx imkien bit taxi U tinduna illi ma tantx qabillek f'dak il-każ tmur b'tal-linja m'intix permess illi tmur b'tal-linja jkollok taqbad it-taxi. Huwa diffiċli mġurnata l universitajiet kbar jipparteċipaw hekk kif jixtiequ u jekk tħares lejn ir-rata ta' parteċipazzjoni industrijali fir-riċerka tara li għal dawn l-aħħar 15 sena bagħad tonqos. Għanna sistema illi l-standards tal-auditing u jew l kantabilta jistgħu jinbidlu waqt il-proġett qabel l-audit finali. U dan ifisser illi kolem biza mill-parteċipanti possibli. Irridu konna skadenza għall-astant u naqbel ma l-proposta illi rridu naqsu il-numru ta' tipi differenti ta' applikazzjoni, nsolvu l-problema ta' taxxi u għanna bżonn standards fuq il-proprjetà intellettwali. Taf x'inhu l-possibiltajiet, taf huma r-riżultati possibbli, iżda teħel propju fidritijiet ta' proprjetà intellettwali. Naqbel ukoll ma' din il-pjattaforma li għandha tilħoloq illi kienet waħda mill-ikbar problemi għall-impriżi saru medji. Um, bżon ta' kerifika fejn il-rapporter jgħid u jissem l-etika u l partisipazzjoni tal-istati membri. U għacċar li stati membri għandhom bżon li dritti jgħidu aħna ma rridux nipparteċipaw. Iżda rridu nkunu ċari illi m'għandhomx waqfu il mill milli jipparteċipa. U dan għandu jkun formulat ċar fit-test. Niftakru id-diskussjoni li kellna fuq il-ċelluli staminali u għanna bżon insolvu kwistjonijiet pa' diabete u reumatizmu, iżda l-stati li meċt użin din tip ta' riċerka. U għonek nsemmi anke nuklear, ma s-saxu għanna stati membri li fuq ħaddieħor milli jidħlu f'kampijiet differenti ta' riċerka da' stant għanna bżon niċċaraw dan il-punt. U il-ħames libertà, il-ċaqli eh, tal- l arfien u il-reċerkaturi, jek inti tapplika l-proġett għandek għandu jkollok il-possibilità li tbiddel u tibqa' anke jek tbiddel l-università tkun tista' tibqa' dejb dan il-proġett. Angelika Nipla. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst möchte ich mich auch den Kollegen anschließen, die sich sehr lobend zu dem Bericht geäußert haben. Il-kollega Nibler. Dan huwa għatassew. Rapport eccellenti, proset li signora Carvajo, specialment meta wieħed jaħseb għal l-ammont bitat ta' żmien li kellek għalla bottar ta' dan ir-rapport, nifraħlek minn ġdid. Ftit kummenti issa l ta' natura ġenerali. Ili hawnhekk issa ftit niftakar id-diskussjonijiet fuq seba' programm AFAS niftakar għall sforzi fil-proċedura ta' applikazzjoni, meta kon qed nippruvaw nażu l-proċedura nissemplifikaw għajkon iktar trasparenza. L-aktar punt importanti u illi dak illi fassalna bil-kidba ġi applikat. Nittama illi l-Kummissjoni u l-Aġenziji inkarigati minn dan jirnexxilhom japplikaw dak li jitnezzar bil-miktub. Dak li jaġobni l-iktar huwa meta inti tajt li l-intensità tal-determinazzjoni ta' dawn il-proġetti għandha tkun ibbażata fuq l-ambitu ta' kull proġett. Jekk inhu proġett żgħir, irridu nkunu attenti sew iżda mhux bl-ammont ta' dettal illi għandna bħalissa proġett żgħir, miljun euro jew tnejn, tista' tagħmel verifiċi iżjed superfiċjali milli proġett ikbar fejn qed nitkellmu dwar ammonti ta' 10-12 miljun euro. Dan kolli jiddependi mir-riżultati li għandhom jintlaħqu mill-proġetti. Dan huwa bottat b'mod tajjeb fil-proġett tiegħek u l-intensità għandha tkun ibbażata fuq il-taqs tal-proġett Dan kun approċ tajjeb, hija idea tajba li kolla kategoriji differenti u kriterji differenti. L-approċ li għandak inti hawnhekk huwa xi ħaġa nistgħu nappoġġaw l-aħħar kumment. Kien hemm xi kollegi li semmew il-Galileo Liter. Naħseb li bħala membri tal-Parlament għandna naraw jekk irdu dawn il-proġetti naf li l-biċ il-kbira ta' dan il-parlament xtaq eh, jappoġġa tnej li huma ITER u Galileo u t-telekomment zvartan dan u li aħna dejjem sħaqna illi m'għandux ikun hemm proġett intergovernmentali iżda għandu jkun proġett Ewropew. U għadastant fondi Ewropej għandu jkunu disponibli għal żewġ proġetti għadu nħarsu lejn l-istrutturi ta' governanza Edu, niżguraw li hemm ġestjoni tal-proġett, għandna prezentazzjoni hawnhekk fil-kumitat milux. U naħseb li għandu jsir dan it tip Iżda għemmen illi ċertu tasib mill-programm ta' riċerka għandu jmu propju dan il-proġetti. Grazzi, Sur President. Nishtiq nifraħ l-Sinjura Carvajo i għamlet xogħol eċċellenti, iżda nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha tiegħi. Illi bil-kummenti tagħhom qed jiġbdu l-attenzjoni lejn problemi illi huma ta' ostaklu għal riċerka Ewropea dan ir-rapport u wieħed eċċellenti, il-kummenti tagħkom huma tajbin iżda fl-istess waqt fl-Ewropa għandna sistema illi għandha bżonn ta' riforma bżonn innovazzjoni irridu inħarsu lejn dak li hija jiġri fid-dinja tar-riċerka u l-innovazzjoni f'dawl differenti. Irdu nagħmlu riforma ta' kif dawn il-programmi jiġu ġestiti il-biraħ wara Sinar smajna minnaħal naħa l-oħra tal-Atlantiku. Smajna dwar kif l-Ewropa i differenti mill-kompetituri tagħna. Bosta kollegi qalu illi il-riċerka ma stax biss fl-Ewropa, iżda r-riċerka hija globali. irridu naħdmu f'kuntest globali jekk irridu nerbu l-isfidi tagħna dan għad neħfi rapport tagħna għal wara l-2015. Ħassejtni kemm xejn imbarazzat il-biraħ meta il- membru tal-Kungress Amerikan għalinna illi fadlenna ħafna xogħol qudiemna jekk flus għandhom jiġu investiti tajjeb u ma rnexxinix nilħu l-isfida fil-verità l-Ewropa huwa hija post fejn ix-xjenza u t-teknoloġija u l-kultura twildu. Aħna l-bennina ta' dan kollu għal standards u nipermettu mm, li l-industrija u teknoloġija jimxu fl-imkien għandhom jaħdmu fl-imkien b'mod produttiv sabiex noħol u l ġizu l-progress. Aħna nixtiequ nissemplifikaw il-proċessi kultant regolamentazzjoni tagħna jwis ikkomplikata u dettaljata. Iżda xi kultant ikun hemm anki ġlida għal poter bejn l-imprizi, riċerkaturi u l-amministrazzjoni. Hemm raġunijiet għal dan irridu trasparenza, rridu ġestjoni tajba tal-fondi li nataw għal riċerkaturi. Iżda nemmen li huwa neċessarju illi nagħmlu dak li qiegħda tissuġġerixxi s-Sinjura Karvajo fir-rapport tagħha irrid ikollna politika bażata fuq fiduċja illi sejra tagħti trasparenza. Aħna rridu natu il-messaġġ lir-riċerkaturi. Irridu nagħtu nifs ġdid lir-riċerka. Grazzi li l u grazzi li rapporter L-idea bazika illi dawn proġetti għan jiġu trattati differenti skont id-daqs tagħhom u approċċ tajjeb. Mhijiex bissi nefqa li tiġi verifikata, istanki anki il tħol Iġifiri x'vantaġġi hemm għall-Ewropa minn dawn il-proġetti sabiex l-awdituri jaraw ir-riżultati pożittivi illi jħorġu propju minn din in-nefqa u x-xogħol pubbliku fil-programm Affas numru 8 rridu niżguraw illi il-popolazzjoni Ewropea jif tifhem kemm u importanti dan il-programm Affas u kemm u importanti sabiex titqajjem l-ekonomija fuq saqajja punt li semma diġa bosta drabi dwar il-ħeffa fit teħita deċiżjonijiet deċiżjoni li tieħu siġġimat hija ta' wisq eh, żmien ħlas ta' li jdum xar għal ċertuni nies idum wisq eh, għandna bżonn teħita deċiżjonijiet ta' malajr u ħlasijiet ta' malajr. Dan sejjer jgħin l-impriżi żaru medji u l-standardizzazzjoni tal-formuli, speċjalment għall-lottijiet. Formula waħda fit-23 lingwa tkun idea tajba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 Dan huwa rapport li jiġbet l-attenzjoni lejn bosta problemi li palissa din jolqtu l-komunità xjentifika minn ma nitkellmu dwar simplifikazzjoni tal- seba program għafas irridu nitkellmu dwar it-tmien program għafas għadha stant irridu nitolbu lill-Kummissjoni sabiex jagħmlu analiżi biex nifmu il-għala ċertu pajjiżi jużawhom iktar dawn ir rizorsi minn oħrajn mill-informazzjoni illi waslet li din il-problemi don din il-problema donna dejjem tikber u l fl-istati membri l-ġodda ix-xenzati qegħdin dejjem kull ma jmur jidrawhom dawn il-proċess l-astant fir-rapport tagħna rridu nitolbu lill-Kummissjoni sabiex din tipprepara din l-analiżi sabiex nif nifmu xini fejn id-diversifikazzjoni, x'inhuma l-ostakli illi jinħassu fil-bosta stati membri. Wieħed mill-problemi għal dawk li jippreżentaw daw it-talbiet eżempju l-Polonja, iżda naħseb anke fl-istati membri ġodda l-oħra. Għanna problema tal- result based lejn result based minn cost based dan najdu il għaliex din il-bidla fil-finanzjament għanda terċivi appoċ da bosta tal-bieta li jiġu mill pejzi ġodda huma ta' riċerka ta' bażi għal-qasant li definixxi ċar x'inhuma dawn ir-riżultati għalija mhuwiex possibbli. Issa dwar is-settur ta' riċerka bażika il-kwistjoni tal-ispejjeż ma tistax tkun l-element prinċipali għaliex is-sitwazzjoni tkompli tikkomplika ruha iżejjed. Mhuwiex dastant ċar bliema riżorsi sejrin jiġu finanzjati l-proġetti qabel jintlaħaq jidlaħu l-miri. Skont is-soluzzjoni appuntu l ħagġit bija l-Kommissjoni il għaliex hemm istituzzjonijiet illi għandhom iżjed fondi u dawk l-iktar foqra ma jkunux jistgħu jistennew il-rimbors tal-fondi hawnhekk nistenna risposta mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna, President, jina u koll nishtiq nilqa xoltant eh, kbir li għamet il-Sinjura Carvalho. Aħna eh, anki jem il-kumita tal-budget, tal-kontroll tal-budget, il-kollega li xtaqt nejdlu xaħġa mux iħata. Jiddispjaċini nejt li l-ambizjoni xjentifika ta' dan il-komitat et dbati hija bisk tiġi deċiża biss mill-baġit u qed bad imħabba tnaqis fil-baġit. Issa dak il-kumment li kelli ma fuq ir-rapport tal-lum jekk taqbel is-Sinjura Rapporter nixtieq li naqblu fuq emenda li biex um, nirranġaw xi ħaġa tal-passat, il-kontrolli tal-passat qed nitkellmu fuq il-ġejjini imma jekk ma manu um, insowux dak li ġara qabel se nsibu ruħna fil-qorti tal-ġustizzja u fl-istati membri se noħolqu ċertu um, nuqqas ta' popolarità meta fil-fatt għandna bżonn ta' iktar appoġġ Għalhekk jiena se nipproponi emenda l-idea tagħha hija li nejdu namplikaw il-semplifikazzjoni għal biex nirranġaw u kol ċertu situazzjonijiet tal-passat. Bekk inkunu edin nibatu sinjal u li l-Kommissjoni Ewropea mħabba l-xol tal-audits li kienet għamlet fil-passat. Grazzi ħafna.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 Għaldaqstant huwa importanti li nikkoordinaw il-proċeduri. Il-preparazzjoni ta' tmien programm għafas fija rridu nippruvaw nikkonsidraw dan il-fatt. il riċerkaturi stess tal-buħ dan aħna irridu inħedġu il riċerkaturi intu għom iżjed fiduċa għandhom jiġu konsidrati dawk il-proġetti li huma l-iktar innovattivi, iżda irridu nissimplifikaw il-burokrazija. Kull riskju finanzjarju huwa ta' problema, iżda ma trix toqgħod tibża minn dawn ir-riski, nemmen illi rridu nippermettu sabiex il-proċeduri tagħna ikunu aċċessibbli għal ħajja universitajiet, għal ħajja riċerkaturi, għal dastant hemm bżonn effiċenza ħjar. Nista' ngħid li s-sistema għandha tikkonsidra ħjar ir-riski iżda minnaħa l-oħra jrid ikollna iżjed fiduċa fis-sistema nemmen illi dan ir-rapport huwa wieħed eċċellenti jilħaq l istanniet tagħna u l assant nirringrazzja l rapporter Madana kollu se jibqa' jkun importanti illi naraw se fil-prattika is-sur Herzista. Grazzi, Sur President, nixtieq l-ewwel net nifraħ li rapporter nemmen li huwa rapport eċċellenti iżda rridu niddeċidu l-ewwel qed se nagħmlu b'dan ir-rapport. Għaliex irridu għanna nkunu konxi li dun nippreparaw il- programm għafast minja, iżda waqt il-rapport irridu nippreparaw għal bidla fir regolament finanzjarju l minajr din il-bidla mus sen nimxu l-qoddim u għandu jkun ċar ma nix noqodu inamlu wedjiet li ma nistawx nżommu jekk ma nistawx nbiddu regolament finanzjarju ħanibqaw fl-istess situazzjoni. Hemmhekk għandna proċess ta' ko-deċiżjoni. Iżda ħajkun il-Kumitat ta' Kontroll Budġetarju li ħajkollu l-iktar xogħol. Kull regola illi għandna i regolament illi ħarġet proċess ta' kod deċiżjoni bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament għal stant id-domanda il għan l-istaqsu l nfusna i kif niffaċċaw il-kollegi tagħna mill-istess partiti politiċi f'dan il-Kumitat biex naddulhom il-femit tagħna. Tkellimt mal-kollegi fil-parlament, fil-partiti l-oħrajn, u nemnu il-jana nintroduċu emenda din id-direttiva jirġaħna tnejn, nejn għaw tnejn minna li membri f'dak il-komitat. It-tini punt li xtaqt nsemmi huwa illi proġetti kbar pal Galileo u ITER rridu nkunu ċari illi dawn huma kustjoni dejjem budgetarji. Dawk li għar taħt l-FP7 m'għandniex linja budgetarja dawn il-proġetti. Għal-sant dan kien l-aħjar post fejn kif nakkomodaw l-jom għal-periodu interim qabel konna minn proġett fas. irridu nikkonsidraw id-daqs ta' l-istrument finanzjari li għanna fis-seba program AFAS. Il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa ta' xi 142 biljun euro. 2 biljun huwa tal żewġ biljun euro huma għal riċerka qed nitkellmu 0.006 fil-mija huwa biżejjed dawn dinja kwistjoni budġetarja m'għandix taqsam ma' ġestjoni. Smajt il-Ministru li jgħid li rridu nibqgħu mixin il-qudiem. Iżda rridu niffaċċaw hawnhekk l-istati membri. L-aħħar punt għandna problema fil-kamp ta' riċerka biex nibnu l-infrastruttura riċerka dak kollu li huwa ikbar minn stat membru iżda iżgħar minn 27 stat membru din jarbu ċegbira tal-infrastruttura. ċertu stati membri parteċipaw iżda qatt mul kas każ illi parteċipaw 27 li huma. Irridu nsibu ġestjoni tajba dawn il-proġetti nkella ma nkunux nistaw namlu iter l sat plan ma nkun nistaw nilħu għal stand snin il-ġejjin il-pass għanna nħidu pass f'din id-direzzjoni għal investiment għatmu serja sal għal sant ir-riċerka ma tistax twassanna għas-suq. Skużawni jekk ħadd iżjed fit-tul mill xtaq. Anke sehr. fil die da biex ich Frau Clara de la Torre Grazzi ħafna, Signora la Torre. Grazzi ħafna, President. Unġun, ringrazzja s-Sinjura Calvaglio, il-rapporter u anki dan il-komitat li għeddin tistudjaw dan il sujġet fi dettal u tatu u jappoċ il-Kommissjoni. Sinjura Herzog, la raġun tgħid li aħna sissa ma nistawx Eh, inkomplu in, in nimxu l-qoddim jekk ma nieħdux leġu deċiżjonijiet fuq il-lajnuna finanzjarja. Aħna naqblu li il-mekkanizmu tal-fondi tal u hija xi ħaġa komplessa aħna fil proposta tal-program Afas limis ħadna nota sabiex innaqsu l-komplessità u jkun aktar armonizzazzjoni bejn l-mekkanizmi ta' interventi. Aħna nafu li dan il-parlament sejjejna se Aħna nilqaw kol l-appoċ biex eh, nkunu nistaw intaffu regoli tal-cost calculation anki ehm, l-ammont medju personali li dejjem u għataw ġiħtara salina. U importanti, importanti għal-program li jmiss. Imma u importanti f'għalet eh, per-rapporter li nkunu nafu meta se namlu l-bidliet. Irridu noqdu ħafna attenti ehm, kif naħsbu aħna fil-fema tagħna għax L-iktar l-istabilita huwa element biex nagħmlu l-affarijiet iktar sempliċi. Imma kull tip ta' tibdil fil-regoli tal-FP7 li se jiġu proposti mill-Kommissjoni jekk il-leġislatur fil-Parlament ikun jista' jaqbel. Nistgħu nitkellmu fuq l-average personal cost. Em, smajna ħafna interventi oħra, Signora Ford Kerkakis, intom tkellibtu fuq it-ħassib tal il-monitoraċ li huwa zaġerat u zero tolerance tal-Kommissjoni u jekk nikota r-rapport l-applikazzjoni retroattiva tar-regoli. Il-Kummissjoni titlobkom li tifmu dawn l-affarijiet għax qegħdin f'sitwazzjoni tan diffiċli qatt, irrid ngħidilkom li qatt aħna ma biddilna ir-regoli wara aħna l-istrateġija ta' kontroll dejjem ma mal-approċ tal-qorti tal-awdituri għal dik li hija l-dikjarazzjoni tal-ispejjeż annwali. U naf li intom kontu biltu dwar dan. Dan l-approċ jikun jirrikjedi li l-Kommissjoni tapplika regoli bil-punto virgola. U jikun hemm ċertu kontrolli li rkupru ma nistawx namlu mod ieħor. Għax il-parametri ta' kontroll huma rigorużi ħafna. Għalhekk huwa importanti għal-Kommissjoni dan il-kunċett tar-riskju tal-iżball u kif intqal minn minnkom, u importanti li dan il-Parlament li jappoġġja dan il-livell ta' risk overer. Irrit naqsamakom nejdilkom li jina mħasba li il-kontroll tal-budget tal-dan il-parlament votaw favur il-rapport ta' Sur Patricella u l-Komitat tal-Kontroll Finanzjarju miex qed taqbel ma dak li smajta hawnhekk jiena fuq l-intolerable error jekk aħna nilqaw l-invita Sinjura Herzog biex nitkellmu bejnietna naħseb li jinsibu soluzzjoni l-xirqa. Fuq il-grants li huma marbuta bċertu żmien ta' sitt xhur pereżempju qed naqblu kif qal is-sur Rubik ma nistawx naħlu daqshekk nippreparaw kuntratt niffirmaw u anki nieħdu daqsek żmien biex inħallsu. Nistgħu naqblu aħna ma dan ma rridux ninsow li ma rridux inkunu ottimisti żejjed aħna kena l-evidenza, l-provi ta', ta proġetti nazjonali u ma ninsowx li ħafna drabi għedin nitkelmu fuq proġetti li fihom ikollhom ħafna partners differenti. U fil-Stati membri l-żmien biex jitħallsu dawn il-proġetti anki jistgħu ikopru l-12 xahar. Anki s-sistema ta' peer evaluation li hija l-qofol ta' kollox ma ridux nimminawa. Punt ieħor, it-time recording dan nafu li ġib ħafna problemi u jġib idejja ħafna il-min ikun qed jibbenefika mill-proġetti. Jekk ma jkonniex il-lamsam sal-proġetti, nerġa' lura dan il-punt, ikun impossibbli li nneħħu b'xi mod jew ieħor dan il-kunċett ta' time recording għax il-ħin huwa wieħed mir-riżorsi li wieħed irid jikkonsidra fil-proġetti Għalhekk is-suġġeriment radikali tan li immorru għall approċċ bbażat fuq riżultati u mhux fuq il-prezz u fuq l-ispejjes smajna sur Lamberti, Sinjura Ford u oħrajn. Anki Sinjura Ekela perspettiva differenti fuq dan is-suġġett, dan huwa suġġett diffiċli u mhux qed jaqbel ta' kif se nipproċedu, imma aħna naħsbu li jekk nimbidlu minn sistema li li inħalsu u l Sams dwar l-evaluazzjoni tal-proġett jista tikkontribwixxu lejn is-soluzzjoni jekk nimxu il-bot minn dan, nbidlu dan il-konċett. Kunu nistgħu inneħħu il-ċekjar fuq l-ispejjeż, kunu hemm iktar flessibilità li l-konsorzjum ikun qed jalloka riżorsi. Aħna il-rapporter qed titkellem fuq approċċ bażat fuq ix-xjenza mhux biss fuq ir-riżultati. Il-Kummissjoni għandha tirrifletti dwar dan u minħabba din il-flessibilità anki iktar semplifikazzjoni qed nifhem li il-kontroll tal nista' nifhem għaliex il-Kumitat tal-Kontroll tal-Baġit ta' qabel ma dan l-approċċ. Għana nafu li hemm il-riskju li nkunu qegħdin nerżqu lejn sistema fej ħanħalsu skont ir-riżultati ġifieri dan iġib miegħu ċertu diskriminazzjoni lejn proġetti li forsi jkunu iktar ta' riskju. Ma nixtiequx nagħmlu dan aħna l-Kommissjoni għalhekk hemm bżonn li nkunu nistgħu naqblu, konna kunċett komuni dwar eh, l-output, ir-riżultati ta' proġetti xjentifiċi biex ma nilqawx biss, ma jitresqux biss proposti ta' potenzjal baxx. Forsi tajjeb li nimxu lejn pilot actions. Kemtejn fuq dak li qalet is sinjura Herreras fuq ċertifikazzjoni. Huwa minnu regoli ta' ċertifikazzjoni huma stretti ħafna u dawn forsi il-żommu n-nis milli jitolbu ċertifikazzjoni imma jekk inbidlu, jirnaċċenna imbidlu dawn ir-regoli aħna nkunu nistaw nkunu inqas rigorużi forsi. U għal mistoqsija diffiċli ta' sinjur eh, eh, Kalinska fuq il-performance li tkun dvarja minn stat membru għall-ieħor. Jiena ma nistax nispjegalkom kollox, imma rridu somma għajnejna żewġ affarijiet dejjem ikun hemm il-learning curve meta wieħed ikun qed nitkellmu fuq pajjiż li għadu kemm jissieħeb. Hemm din il-learning curve dan huwa fattur. Imbagħad hemm xi ħaġa oħra li hija aktar importanti aħna realizzajna li jem relazzjoni qawwija pozittiva bejn l-investiment nazzjonali fix-xjenza u ir-rata ta' suċċess tal-programm AFAS. Hija xi ħaġa li aħna konxi taħħa u um, nistaw forsi nejnu blinji oħra ta' politika ma' mux mod dirett. Udi, dan kam ti berichterstatterin mal nisimaw sur Obi. Aħna nafu li mill-2007 mux etnejt li il-Kumitat tanja u dik tal-kontroll buċtat imma etnejt li l-Parlament ma il-parlament diġa i-vota fuq il-discharge tal-2007 u tal-2008 ma qbilna bejnietna aħna il-parlament dejjem jixtieq li id disgwit li maddej insolvuh li nexxina nsibulu l-kaptu wara riflessjoni. Issa, Orti tal awdituri ma da xejx taqsam f'dan l-affarijiet kollha. Jiena ma nafx, Sur President, li dawn is-sidinjomx, tkun kienet tkun ħaġa tajba kieku jom, din il-qorti għamlet eh, minimu ta' 2 fil-mija meta ta' il-rapport tagħha fuq id-dekirazzjoni tal-assikurazzjoni tal l-qasbis rispettat it-trattat għax it-trattat jitlob l qorti li tagħti opinjoni globali fuq l-espejjeż tal-Kummissjoni. Dan ma mlitux. Ġifiri, skużawni jekk forsin qed li ftit frustrat u rabijat naf li l-Kummissjoni Ewropea mindu kienem il-Komissjoni ta' Sur Sante, il-Komissjoni tibżam mill-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget. Imma, enna il-Kumitat li huwa responsabli mir riċerka li jixtieq jara li jinbidlu l-affarijiet li sabiex ir-riċerka sir iktar europonizzata. Intom anki blolaf kollox Eh, bil-kontroll li żejda qed narrendu l-Unjoni Ewropea li tonqos il-popolarità. Ejja naraw x'inhija r-rieda politika insibu il-kaptu tal-affarijiet tal-problemi tal-passat. Hemm ir-regoli veru aħna nitolbukom li tapplikawhom b'ċertu riflessjoni. ċertu affarijiet mhumiex minnhom hemm anki audits indipendenti li huma terza dak li qed titolbu intom. Għalhekk ejja natu, natu ftit eh, każ tal-affarijiet oħra li qed jiġru, nsibu kompromess um, u hemm ċerti affarijiet li lhom għaxar snin jiġu deċiżi. Skużani, sur President, jekk jiena qed inkun eh, kritiku ħafna u forsi pessimist hawnhekk jiena qed ngħid li din mhix problema tal-qorti tal-awdituri hemm bżonn li naraw eh, x'nirda tajba biex noħorġu minn dan l-impass. Grazzi ħafna. Thank you very much, President. I would Signora Carvalho, George Buck nixtieq nirrikonoxxi eh, ngħidilkom li qed naċċetta l-kummenti kollha tagħkom, kollegi. jina ser niħu nota ta' kollox u ser nikonsidra l-punti kolla ta'kom Ser naħsbu għandna naħsbu iktar dwar eh, il-suġġiment biex nintroduċu eh, il sentenza il-kwistjoni dwar liter Galileo. Galileo U nixtieq insemmi punt ieħor fuq l-evalwazzjoni etika, sistema li teżisti bħalissa llum taħdem tajjeb ħafna u jiena grata ħafna għaliex jiena kont proponejt dan meta jien kont ministru fl-2003-2004 li kien hemm impass bejn żewġ gruppi ta' pajjiżi u l-Portugal kien issuġġerixxa dan u l-pajjiżi li ma jridux japplikaw din ir-riċerka jista' ma jistaw ma m'għandhomx ixekklu l-oħrajn li jagħmlu dan. Għal daqstant għandna naraw Nejdu l-Komissjoni li din il-ħagġa qed taħdem mod tajjeb ħafna u għandna nżommu din is-sistema. U għal dan għandna bżonn tal-intervent tal-Istati membri meta jkun hemm implikazzjonijiet etiċi tal-proġetti. Jiena ser nsemmi il-kummenti kollha u nanalizzhom fid-dettall u nirringrazzjakom għal darba grazzi. Grazzi. Tlet kummenti fil-qosor. intqal tajjeb ħafna li għal ħafna żmien dan kien suġġett ta' tħassib għalina l-koll u dan mhux suġġett m'di mhix kwistjoni ta' bidla Eh, irridu li naslu għal-bidla ta' vera. Aħna kena għatta diskussjonijiet fl-aħħar xhur u kien hemm grupp ta' ħidma żgħir li ġie mitlub li jħossib dawn il-kwistjonijiet, kien hemm rapporti li ġew preżentati u wkoll naħseb li għandna bżonn nkellmu li l-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget biex nkunu nistgħu nikkoordinaw b'mod tajjeb. Aħna ma rridux biss dokument iżda rridu bidla fil-proċedura. Dak huwa li rridu niksbu aħna. Sar ħafna xogħol minn bosta kollegi dwar dan u forsi tistgħu tkellmu tista' tkellem lill kumitat tal-Kontroll tal-Budget, Sinjura Carvalho, biex tassigura li dan iseħħ It-tieni komment l-14 ta' Lulju f'nofsinhar data ta' skadenza għall-emendi u mbagħad kumment personali. Din hija kwistjoni fundamentali ħafna ma naħsibx li għandna inħaltu proġetti individwali bħal ITER u Galileo għaliex dan u dan din hija kategorija totalment differenti. Għandna bżonn ta' distinzjoni ċara, għana rridu konna proċeduri ċari għaliex din hija kwistjoni importanti ħafna u hija importanti ħafna l-kredibilità tal-Parlament. Grazzi ħafna dan id-dibattitu ferm interessanti. Issa ngħaddu għal punt li miss fuq l-aġenda tagħna, nerġgħu nitkellmu dwar il-flus għal darb'oħra, is-Sinjura Herzog jiena qed tiħossib il-dibattitu tal-budget. Għamet xogħol eċċellenti Noddu il-kelma l-Sinjura Herzog. Grazzi, grazzi, President, għabel nibda prezentazzjoni tijaj, jena nishtiq niħu l-opportunità biex nilqa eh, l staturi eh, tana mill-Ungerija u mill-Slovakkja li parteċipaw fil-kompetizjoni li jisima Our Europe u il rabieħa edin fuq wara tal-kamra u maġejn mill-Ungerija u mill-Slovakkja. dwar il-budget. Dejjem Dejjem u xogħol partikolari li titkellem dwar il-flus, eh, bizda l-flus huma importanti ħafna. Mikkeja li fit l aħar lecture ta' sena kena kwistjonijiet dwar il-krizi u wara l-krizi u nistaw naraw li kwalunkwe flus li qed jiġi poġġik għal DNA tal-Ewropa e, għandu għati faċu ċentru problemi. Għanna jridu nappoġġaw l-ekonomija Ewropea mill-krizi ekonomika reċenti u il-budget tal-2011 li tindirizza dawlanijiet ta' e, tkabbir sostenibli u inklużiv kif e, definit mill-istrateġija ta' l-Ewrop tal-2020. L-istrateġija tagħna hija taħt heading wieħed A, kompetitività għal kabir u impjiegi. Il-flus li qed nitkellmu dwarha mal-2011 huma 13.4 biljun euro li huma inqas minn 10% tal-budget li bħalissa huwa ta' 142.1 biljun euro. Jekk tasbu li l-budget huwa ta' wieħed fil-mija tal-GNI allura qed nitkellmu dwar 0.001 fil-mija. 8.5 biljuni marru għal FP7 u mbagħad ftit marru għal infrastruttura. 1.5 uh, biljun euro u wkoll hemm il-Galileo u Egnos li huma responsabbli għal 500 miljun euro għal ma taħt l-infrastruttura ta' sena li ġija dwar il-kapital uman, nitkellmu dwar 1.1 biljun euro u dwar l-izvilupp u l-innovazzjoni li hija tipi Globalization Fund u wkoll eh, decommissioning nukleari dawn l-anijiet huma fil-qalba tal-modernizzazzjoni ekonomika u għandhom jiġu rinforzati permezz ta' programmi rilevanti. Heading A Dan jitkellem dwar flagship initiatives li msemmija u ma msemmija fis strategija tal-2020 inklużi l-innovazzjoni, l-youth eh, on the move, l ta l europa new skills and jobs u wkoll politika industrijali għall-era globalizzata. Il-budget tal-2011 dan huwa strateġiku għaliex l-ewwel net hemm kompetenzi taħt it-Trattat ta' Lisbona li jiġu implementati u wkoll politika eh, ta' ġieda kontra l-bidla fil-klima eċetera u ma ta' responsabilità kbira taħt it-Trattat ta' Lisbona. Kwistjonijiet importanti relatati mal-finanzjament ta' programmi ġa approvati bħal pereżempju Iter Galileo, GMS u l-Kozlodui jew inkella set plan, dawn għandhom jiġu analizzati u użati ta' il-proġett tal baġit tal-2011 u kol li trewa kumitat partikolari implementazzjoni tal-istrateġija tal-2020 u kol is-seba uh, eh, in flagship initiatives. Il-ħames snin tal- multi Annual financial Framework ta' bejn 2007 l-2013 għamel xi tip ta' eżerċizzju ta' stock taking u ipprepara dibattitu politiku għal Maltien u l-Financial Framework li jmiss. Illu ma nisewx ukoll li għandna proċedura, proċedura permezz ta' kontiġizjoni li għal ewwel darba fil-istorja tal-Parlament Ewropew u l-Parlament ser ikun parti mid-deċiżjoni, għandu dritt li jkun parti mid-deċiżjoni u mhux biss jagħti opinjoni tiegħu. Ser ikun hemm qari wieħed fil-Parlament Ewropew fil-Kunsill mbagħad niftehmu fuq kull budget line bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-qafas tal-Kumitat tal-Konċiljazzjoni pal rapporter fil-Komitat ITRA. X'inhi l problema ta', xinu ma l-problemi tagħna waqt li nippruvaw nilħu l-għanijiet tagħna? L-iktar problema importanti hija li fi żminijiet daqshekk diffiċli ekonomikament aħna qed niġu tużati minn ċertu gvernijiet u qed jgħidulna li aħna qed naqsu l budget Issa, il-Kunsil qal li jrid inaqqas il-budget bi 3.6 biljoni u hija taħbar ħażina għalina li e, naqsu biljun euro taħt il-programmi tal-riċerki li diġa tkellimna fil-punt li ta' qabel il-budget tal dan budget huwa budget zaħir u allura kull żieda fil-budget Ewropew ser ikollu impatt minimu fuq is-sitwazzjoni kollha kemm tal-finanzjament pubbliku Ewropew u wkoll it-tentazzjoni ta' tnaqqis fil-budget jista' jkollu ħsara detrimentali fuq il-futur tal-politika komuni. Għal ejjew nieħdu approċċ li permessi nħarsu iktar il-qoddim lejn il-futur il-kwistjoni kollha hija li nagħmlu użu tajjeb u effettiv tal-possibilitajiet kollha taħt il-Malti Annual Financial Framework u nindirizzaw dawn il nuqqasijiet Hawnhekk ġewwa l-ittra aħna rridu nagħmlu da kollu li nistgħu biex neħu it-tabus li hemm fuq il-Baġit Ewropew irridu nenfasizzaw li l-wediet u l-anijiet politiċi b'mod partikolari fl-istrateġija tal-2020 għandhom jagħtu riżultati, riżultati qabel 2014 Spiss l-investiment li dejjem ħares il qoddim tal-Unjoni Europea jrid jiġi appoġġjat mill-budget. Fi żmien ta' kriżi l-investiment fil-futur m'għandux jonqos, anzi rridu nagħtu valur miżjud għall-infiq tal-Unjoni Ewropea. Tistgħu timmaġinaw kollegi hawnhekk ġewwa litre: politika kompetittiva tal-Unjoni Ewropea għal-futur minaj l-politika tal-spazju inkella l-Galileo. Kif tistaw timmaġinaw futur bħal dan jew inkella ekonomija tal-21 seklu minar politiku tal-innovazzjoni u minar eh, iktar investiment f'riċerka u żvilupp. Allura x'nistgħu nagħmlu? Issa wasal iż-żmien li nibdlu prioritajiet tagħna f'emendi budgetari konkreti. L-ewwel u l-iktar għan importanti għalina huwa li fil-budget line fejn litre huwa kontent dawn il-figuri prezentati, aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nżommu dawn il-figuri. Jekk taqblu sinjuri, għandna naraw eżattament x'inhu ma dawn it-tnaqis li saru f'konnessjoni mal-kumitat tagħna. Dan għandu jsir fil-payments appropriations ukoll. It-tieni punt. Meta litre imur mill-budget li lin mill-budget lines tal-Kummissjoni, nixtieq nkun naf eżattament x'taħsbu dwar dan. Il-problemi ewlenin huma il-limiti tal-Multi-Annual Financial Framework u wkoll is-ceiling ta' heading wieħed A. Il-marġini ta' 13.4 biljuni huwa ta' 50 miljun euro bħalissa u dan il-50 miljun euro huwa inqas mill l-opportunità teoretika li introduċi eh, proġetti pilota. Da' santi sarju naqblu fuq l-istrateġija. Jien proponi għal komitat tana biex imorru li lin mis-sealing tal-heading tana għal-2011 għaliex il-Galileo l-FP7 u il-Joint Undertaking kif ukoll l-inizjattiva tal-2020 ma jistawx jiġu ippjenati fil-Multi Annual Financial Framework u għallura rridu namlu ċara l-rizorsi eżistenti musser ikopru għadan. aħna fl-istess ħin irridu nibatu messaġġ politiku b'saħħtu u ngħidu rridu nipproteġu l-FP7 u li ma naqblux li dan jiġi ehm, imneħħi għaliex huwa importanti għal futur tagħna. Jiena naqbel mal-kollegi tal-partit tal-ħodor dwar li qalu dwar l-FP7 u naħseb allura li rridu nkunu maqudin bħala kumitat biex niġildu għal dawn l-anijiet. Il-kwistjoni għawlanija. X'ser namlu? Probablement aħna għanna naqblu fuq il-kozlodu li għandu jiġi finanzjat l-2011 u kol mux minn dan il-marġini zaħir. Aħjar nużaw il-marġini għal proġetti pilota għal Eh, azzjonijiet preparatori u mpoġġu lil kozlodwi fl-istrument ta' flessibilità. Għal daqstant, jekk aħna namlu hekk, mill-50 miljon marġin inkun nistaw nigzbu madwar 120 miljon euro fil-impenji tagħna li l-jen mid-draft budget tal-Kummissjoni li jista' jgħinna għal azzjonijiet preparatorji tagħna. Għawnek għanna nsibu l-għanijiet għaw l-għanijiet tagħna Galileo SIP program li semmis Digital Agenda jew inkella kwalunkwe ħaġa li nixtiequ niffinanzjaw mill-125 miljun euro. Dwar il-proġetti piloti u l-relazzjonijiet preparatorji dawn għandhom jiġu imtejba. Probabilment itra irrit jaqbel dwar proposti ta' dawn 10 sa 15 il-miljun euro kollha flimkien jiswew dawn dwar dettalji tekniċi. Naħseb li huwa importanti li s-sistema imbidles għal proċedura tal-kodeċiżjoni. Hemm webpage ġdida fuq l-intranet bħalissa li tgħid li fih manwal ta' 20 paġna dwar kif tistaw tużaw dan. Kull membru kellu l-opportunità li jidħol fl-intranet jintroduċi l-emendi tiegħu jew tagħha. Dawn l-emendi ser ikunu viżibbli għal kulħadd. U importanti tkunu tafu li l-aħħar data l-emendi 18 ta' wissu. U allura tistgħu tibatu l-emendi ta' komsa dik id-data. Fl-aħħar kollegi nixtieq ngħid li din hija proċedura ta' kodeċiżjoni u bħala proċedura ta' kodeċiżjoni il-Parlament għandu id-dritt e- ewlieni, iżda m'għandniex il-maġġoranza. Aħna ma nistgħux nagħmlu xejn mingħajr dawk in-nies hemm wara li jitkellmu mal-gvernijiet nazzjonali tagħhom jikkonvinċu lil kunsill biex jibdu l-opinjoni tagħhom fuq livell tal-Istati Membru biex naraw se nagħmlu jekk hux semmorru lura jew inkella u semmor se nimxu eh, fid-direzzjoni tal-futur. Grazzi. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Das wird mit Sicherheit eine Grazzi ħafna. ċert li se jkun dibattitu jaħraq ħafna Issa nistgħu nisemaw mistur Sagadas. Diġà kajem fil-kumitat tijaj, afko tal kustajt kostituzzjonali japplikaw l-istess prinċipji Tajja u l-ħażin fl-approċċ lejn il-budget. Mod ġenerali, għanna nħarsu mod pozittiv lejn din is-solidarjetà lejn il-gvernijiet nazzjonali. Iżda jiena nemmen illi l-għażla tagħna miex li tneħħi jew tħalli. Iżda fejn tneħħi jew fejn ma tneħħix. Dik hija l-unika għażla illi għandna, illa lex suġġerimenti għal fejn neħu fondi għanna ħafna minnaħat tal-Kommissjoni kif ukoll anke l-Kunsill għadha sant l-uniċi għażliet li għanna hija fejn ma neħux fondi. Dan huwa il-prinċipju anke għal dan il-komitat, li għaliex ġeneralment indirizz, kun indirizzat lejn il-ġita kontra l-kriżi għal dasant għanna kuna fu li dan il-budget tagħna m'għandux jitneħaw l-fondi jistaw jinbidlu għal dasant għanna t-nitkelmu ma' rapporter dwar il-mod ta' kif il dwar l-azliet possibli jiena nħoss illi il-possibilità ta' zida fil-budget huma ristretti ħafna. Issa dwar is differenti għandhom ikollhom bażi soda. Jien appoġġa l-pożizzjoni tar-rapporter nemmen l-argumentazzjoni ta' kja waħda ċara. Mażula bil-raqqa għalla sant irridu nġildu għal dan il-budget tal-kumitat tagħna u aħna nemnu illi m'għandux xo hemm dan it-tnaqqis. Ħalliem f'eċċezzjonijiet ta' pożizzjonijiet li ċari diskussi u li għamlu sens. jekk ikun hemm restrizzjonijiet fuq l-amministrazzjoni jew f'dawn dawn it-tip ta' oqsma. Aħna nemmnu li għandna nappoġġaw il-pożizzjoni ta' rapporter u għandu jkun diffiċli ħafna. Ira għaliex is-sitwazzjoni nifmuha dan iżda ġara wara tat tal-azbana u sant kun għadin għamlu preċedent u preċedent li ma jkunx se jirrepetirħu għal budget li mess Dan il-budget huwa wieħed mamul taħt ċirkostanzi speċjali wa dastant għanna nifmu illi m'għandniex neħu fondi minn dawk il-kapiet li edin hemm biex jiġġieldu kontra l-kriżi. U nkun nagħtu dan il-messaġġ santi kra. Ich kemix Paul Rübig ist der Nächste. Grazzi. Sor Rubik. Grazzi, Sor President. Fizmini ta' krizi huwa Trump illi qegħdin naqtaw dawk il-pożizzjonijiet fejn tista' tiġbor iktar taxxa minnhom. Qed nistennew tnaqqis sa' 35 fil-mija hemm bżonn diskussjoni serja. l xin nazzjonali garantissu il sostenibilità ta' dan il-budget. Nifri anke hawnhekk ġewwa litra jidun nkunu ċerti li dan il-pjan finanzjarju jiġi rispettat u li l-ispejjeż żejda, l-ispejjeż spejjes il ġodda jirċivu xi kompens fuq livell intergovernattiv ikun hemm bżonn ta' diskussjonijiet għal kif dawn il-flus li jibqaw sejrin jitnefqu ma nistgħux naċċettaw li fis-seba' programm għafas isiru xie tibdiliet u jkun hemm tnaqqis f'setturi oħrajn. Hemm bżonn ta' trasparenza, osservazzjoni oħra issa tkellimna diġa dwar dawk il-proġetti li għandhom xaqsmu ma' emissjonijiet baxxi tal-karbonju. Id-dar b'enerġija zero, proġetti pilota li diġa jeżistu u li lna nifmu, naraw kif bit-teknoloġiji l-ġodda tista' tiżola torganizza dar appartament b'tali mod sabiex jikkons ma' vera ftit enerġija. U ma mistenija anke xi sussidji finanzjari għal min jaqbad din id-direzzjoni għaliex dawn huma proġetti interessanti, proġetti li jaf kolom riperkussjonijiet importanti. Punt ieħor l-Erasmus għall-imprizi, l-ġurnalisti. Iż-żewġ programmi huma tnejn importanti għal komunikazzjoni aħjar fl-Unjoni Ewropea u l-istant grazzi tal-appoġġ tal-rapporter illi se kolla l-appoġġ sħiħ tiegħi għal dan il-proġett kbir mill-ġdid għandha l-appoġġ kollu tagħha. Il-kollega Nibla. Grazzi, Sur President, grazzi li rapporter għal analiżi kompetenti tagħha u għal mod ta' kif u rietna x'direzzjoni għanna naqbdu. Xtaqt nsemmi żewġ proġetti għal qalbi tkellimna dwar is-semplifikazzjoni li net ITER u Galileo irridu nifmu jekk dawn il-proġetti rridu għomx, jekk dawn il-proġetti rridu nilħu għom, hemm bżonn ta' maġġoranza kbira li tajt hawnhekk fil-Parlament iva rridu nipparteċipaw fiter, iva jridu s-sistema ta' GPS tagħna u għaldaqstant naqbel ma' rapporter irridu nkunu ċerti li jkun hemm finanzjament xieraq, speċjalment għal Galileo kellna dibattitu twil illi nfakkarkom u saqsejna jekk Galileo għandu jkun proġett Ewropew jew inkella proġett intergovernattiv. Għalina bħala parlament għandu jkun proġett Ewropew dan dejjem sħaqniħa u għal dastant hemm bżonn ta' finanzjament Ewropew it-tret osservazzjoni. Issa meta qed nitkellmu dwar riċerka, li anke riċerka bażika meta jkun hemm fondi a dispożizzjoni għal dawn il-proġetti. Dan ikun ifisser li jkun hemm riperkussjonijiet f'setturi oħra wkoll. Nistgħu naċċettaw xi tuħ fil-budget ta' kategorija wieħed A, iżda rridu nżommu ċertu flessibilità fejn jitlu ITER u Galileo. L-istati membri jixtiequ u l-finanzjament għal dawn il-proġetti za dan mhuwiex aċċettabbli. Anke fil-każijiet l-oħra ta' finanzjament aħna ippruvajna illi naqdu fl-imkien xi fondi illi kien hemm minn sorsi differenti Galileo meta qabes il-limiti ta' finanzjament għalih ittieħdu fondi sħansitra minn kategorija 5 u ġew intużati dawn il-fondi minn budgets oħrajn. Għal daqstant nistaw naraw anki għal dan il-kas jekk nistawx namlu dan. Sabiex fil-medda twila il proġett ikunu ta' suċċess aħna bħala Parlament Ewropew irridu ikonna anki diskussjoni dwar il-ġestjoni tal-proġett, speċjalment fejn jitħol iter. Fejn jidher illi m'hemmx direzzjoni waħda ċara, hemm bosta korpi differenti u wara bosta snin naraw illi l-ispejjeż tela wisq iżda ma jkonna ebda riżultat konkret għal stant irridu naħdmu dwar il-ġestjoni tal-proġetti jekk irridu li dawn jitkomplew irridu niggarantixxu li jkun hemm l-effiċenza u jkun hemm rapport tajjeb bejn il-benefiċċju u l-ispejjeż. Il-kollega lek. Grazzi tal-informazzjoni li tajtna. Issa, l-ewwel net nibdew bil-proġett ITER. Mm, għatma smajt bi proġett illi jitriplika il-budget tijaw u jibqa dej. U domanda li s-assu biex jen waqfux dan il-proġett jibqa xaddej. Il-proġett għandu jżomm mal-budget illi natalu. Jekk dan ma jistax isir għandhom jerġgħu jikkonsidraw. M'għandhomx kart blanx. f'dawn id-deċiżjonijiet tal-Parlament jew tal-Unjoni Ewropea jekk niftakru dwar id-dibattitu li kena xar minuti ilu dwar il-programmi ta' riċerka u il-mod ta' kif isir l-audit tiegħu għal um, l-impriżi saru medji, l-bdiew individwali. Il-proġett għandu jżomm il-budget tiegħu wkoll inkella ma jkunx hemm ebda rispett tal ebda deċiżjoni budġetarja illi nieħdu f'dan il-Parlament. il parlament u jiena d-neminix l-esta li najt le għall-liter, iżda l-esta nżom ma regolamenti budgetari anki għal dawn il anki għal dan il-proġett. Huwa ta' staġib għalija staġib kbir. Għanna maġġoranza kbira għal prioritajiet għal riżoluzzjonijiet ta' l-2020 li votajna l-jom ftit ġimat ilu u jiena inħoss illi huwa tajjeb illi rapporter qiegħed jipprova jisom rispett, jirrispetta din id-deċiżjoni. Għanna fakru l-istati membri u l komissjoni dwar il-kriżi u x'għandna namlu biex noħorġu minn din il-kriżi. U l-budget huwa essenzjali għal dan, meta tħares il-proposta tal-Kummissjoni donna mhumiex konformi ma l-2020, anzi, jemorru kontra ċertu politika illi binna fuqa u l nkunu ċerti illi l-Unjoni Ewropea tħares lejn ir-rabta bejn il-bosta deċiżjonijiet illi nieħdu. Grazzi. Frau del Sí, eh, presidente, brevemente para no repetir algunas de las eh, o muchas de las cosas que se. Is-Senjura eh, Castillo Vera. Grazie, Sir President. L-ewwel net nixtieq nifrah lir rapporter ila li xtatna spjegazzjoni u nemmen illi mixin fid-direzzjoni tajba. Palma qalet il-kollega tagħna irridu nifmu jekk għanniex inneħħu fondi, irridu niftakru li qegħdin naħsbu dwar deċiżjoni. Dwar il-kod deċizjoni dan il-proċess iva għandna opportunità biex nkunu ta' impatt fuq ir-riżultat. stant hemm fattur deċiżiv. li konna qbil unanimu kemm jista' jkun dwar il-pożizzjoni tagħna. Dan huwa essenzjali. Irid ikollna l-istess pożizzjoni, il-gruppi politiċi kollha jridu jaqblu fuq dan. Dan se jinfluwenza il-proċess ta' deċiżjoni. Punt ieħor. Nara post osma fejn jistaw kunem hemm tneħħija ta' fondi, iżda ma nixtiex kollega mill-kumitati illi jumbat jiġu fuqi, iżda hemm numru illi għadduli minn rasi iva. Ittre jaħdem dwar kustjoni ċentrali, ċentrali għal l-irkupru mill-kriżi, iżda anki l-lin minn dan sabiex l-Unjoni Ewropea ikolla ekonomija kompetittiva fuq livell dinji. Dawn huma l-kwistjonijiet illi jaħdem fuqhom dan il-kumitat. Dan huwa l-argument ċentrali tagħna. Iridu nħarsu lejn li finanzjaru l-ġestjoni ta' proġetti bħal ITER. Iżda ma nistawx neddu il-kontinuità ta' dawn il-programmi għal program AFAS jew il kompetitività dak li rridu namlu u illi konna pożizzjoni unanima, pożizzjoni komuni fuq il-programm ITRE, ITER u nisħu fuq il-fattur illi dawn il-proġetti huma importanti għal futur tal-Ewropa, iffinanzjati minn budget Ewropew apparti ftit huma kollha politika illi jitlu taħt il-kumitat tagħna u jekk ikun hemm is konsiderabli tal fundi mhux se jkollna politika komuni Ewropea illi se teffettwa iskabbir għal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea. Merci, Monsieur le Président. Ringrazzjak, President. Xta, eh, eh, infakkar zoċ affarijiet fuq iter. l għannet rritnejt ngħid li hemm ħafna appoġġ Ewropew ma milli rajt il-bira mid-deċiżjoni tal-Kunsil huwa li l-Istati membri ma jridux iżidu flejjes. Ġifieri qegħdin ngħidu nappoġġjaw imma ma nżidux il-flus. Fil-budget eh, ta' li għandna bħalissa ġifieri. Ġifieri irridu nkunu irrelattiv meta nqisu l-appoġġ li qed jagħtu l-Istati membri mhux l ideja minnan fija imma għal eh, kif zvolġa dan il-proġett. Jina naħseb li responsabilta politika ma tfissirx li la darba tajna poċ għal xaħġa, la poċ għandu jibqa hemm sakemm idum għaddej il-proġett anki jizvolġi kif supposti jew le. Ġifiri, meta rajna li l-istati membri tagħna għandhom kriżi bil-budgets tagħhom, il-kriżi tal-enerġija, eh, ma kienx daqshekk priorità fi żmien tal-proġett ITER, imma il-kontekst u evolva wkoll mela ir-responsabilità politika titlob li nerġgħu nagħmlu evalwazzjoni skont il-bżonnijiet tal-Ewropa ta' palissa u għal pjan tal-kupru mill-kriżi mill-kriżi tal-klima u tal-enerġija Naħseb li responsabilitana li nerġaw namlu din l-evalwazzjoni mġid ta' dan il-proġett isu dawn l-aspetti kollha. Grazzi. Dankeschön, jetzt habe ich noch... Äh, Grazzi. Nisimaw il-Kommissjoni, ma nafx min sejt kellem għal-Kommissjoni fil-qosor ħafna. Żewġ minuti biss. Grazzi ħafna, President. Nixtieq infakkar xinuma il-flejjes li aħna għanna għal-2011 tal-7th Framework Program għal periodical payments tal-kontratti li jeżistu da eh, diġa u anki għal-kontratti ġodda tal-2011. Iġifiri jekk it-naqis tal-Kunsill, il-tnaqis sostanzjali li vota l-Kunsil jisir eh, realtà l-impatt se jkun doppju se jkun hemm e, eh, dowmin ta' dawk il-kontratti li diġà dejjin mill-2007 ġifri u l-Kommissjoni se jkollha ħafna min ta' pagamenti x'tamel eh, għal ħafna snin. Se jkun hemm ukoll impatt inkwantu għal firma tal-kontrat il-ġodda tal-2011 imma għal fuq dawn ma tantx kien hemm tnaqqis fil-kapitlu numru 8. Hemm il-kwistjoni tal-prefinancing tal-2012, jiġifieri talba tal-proġetti tal-baġġet jiġifieri wkoll se naraw li se tisplodi fil-fatt hemm bżonn naraw eżattament fejn sejna r-riċerka. U ah, ma naħsibx li aħna għanna namlu tajjeb għal l-irkupru mill-krizi ekonomika. Grazzi ħafna, xtaqt biss nati eżempju fuq il-punt li semma l-kollega li għedin eh, se narraw 11% inqas għall-azzjoni tal-SMEs din mhux daqshekk gravi nista' dawn eh, nirkupraw meta eh, konna domin fil-firma tal-kontratti imma biex eh, nassorbu din dan it-tnaqqis se jkun detriment tal-SMEs anki dawk il-klijenti li ma jkunux li għandhom bżonn il-flus u ma jirċifuhomx imħabba d domin Imma nixtieq nixbilkom l-attenzjoni li fil-administrative credits se jkollna tnaqqis ta' 5.5 miljun dan huwa 15% tal-budget amministrattiv tal-Aġenzija tiegħi. Forsi ma tasmux dan huwa importanti ħafna, imma jekk dan isir realtà, mux biss ġifiri li ma nkunx nista' nimpjega nisġodda ġodda biex jimaneġjaw il-proġetti, imma ikolli nibbat in-nies u e, għax ma nkunx nista' għandihom il-pagi. Ġifiri fuq il-targets li għanna il-miri ta' meta suppost inħalsu kollox jaqa, kollox jiġi fi xej Jena naħseb li l-konsekwenzi li għadna kemm smajna u ma serji nishtiq li s-segretarjat E, bil-miklub il-situazzjoni tal-proġett ITER u anki dak li għadna kem smajna mill-kummissjoni sabiex il-membri tal-komitat ikollhom dokument d-dimom bil-miktub qabel inkomplu bit-taħdid tagħna dwar dawn is-suġġetti. Grazzi. Vorschlag ist angekommen. Frau Herzog noch. Sinjura Herzog. Imma il-ħin qed jafas ma għandna biss nofsija għall-aħħar punt li għandna fuq l-aġenda huwa eh, punt importanti. Sinjura Herzog xtaqt eh, nirribatti fuq il-budget lines aħna għandna il- eh, tables tejbil skonna l-informazzjoni kollha mux mandiċin biex naddi nirrevedi l-mistoqsijiet kolla. Imma senjura ek nista' ngħidilha li fil-qasam ta' riċerka meta inti kolok dewmin bil-proġett l-ispejjeż jitriplaw u l-istess se jiġri bil gallejo Jekk il-500 miljun dis-sena ma tijomx kolok dewmin imma s-sena dila se jkunu biljun jew iktar għax dawn l-affarijiet it-tamir tekniku iqum ħafna eh, flus ma tistax taqblu tixtri kilo hops fis-supermarket. Għalhekk huma il deċizjoni tal-budget li huma deċiżjoni taż qed ikunu detrimenta dan kollu. Issa fuq liter għall-2011 il-budget tiegħu mhux qed japplikax m'għandniex pagament dirett bl-ebda kondizzjoni għal liter. Imma naħseb li fuq dan il-kwistjoni hemm bżonn ingħaqdu għax fil-frattemp għal eh, framework għal qafas finanzjarju li misqet nipreparaw nippreparaw dunkunu nkunu nafu esattament xirridu. Il-Kummissjoni għandha raġun naqsu l-ispejjeż tal-management u jekk inti ma tbiddilx ir-regoli kif għaltina Sinjura Carvario, ir-regoli kunu japplikaw imma li maniġjar tagħhom Eh, eh, eh, jinqataw il-flus li morru li ma tiġar tagħhom ma tistax inti tkampa u il-proġett jisfa fix-xej. Għalhekk jiena naħseb li ħaġa torbot ma l-oħra mumiex ma nistawx fuq il livell ta' aġenziji ma jistawx joperaw jekk inneħu inneħħu dawn l-spejjes għalek hemm bżonn li bnibatu messaċ il-Kunsil u nejdu li f-proċedura tal-kodeċizjoni se nġildu għall-interess tal-Ewropa. Anki dak l-Assur Juber Sodergast? Li fuq aħna bis naqblu isna fuq il-kompetitività imma l-istrument finanzjarju irrit ikun għadu irreċi. Jiġri xieġi, grazzi. Iva, grazzi ħafna. Il-Kummissjoni tixtieq terġa' għal darbohra. oħra jekk verament tridu ma tiduttuna informazzjoni ġdida, nkella le. Xtaqt biss nitkellem għal eh, l-Aġenzija Eżekutiva tal-Riċerka tal-Ewropa. Fil-proposta tal-budget aħna se jkonna tnaqqis ta' 100 miljun ta' payment credits. Il-Kunsill huwa wieħed mill-suċċessi tal-FP7. Ġifieri meta aħna qegħdin insibu saqajna ehm, se, se, ninqatlu hawnhekk, jiena xtaqt biss nixbet l-attenzjoni u namlilkom app appell fuq dan. Il-problem li sa illum verament da edin nżidu maħom. Jina naħseb li l-implementazzjoni kollox se jisfa fi xej. B'den it-naqis ta' 100 miljon. Grazzi. Danke sehr. Grazzi ħafna. ma naħsibx li se nirranġaw xi affarijiet jekk nitkellmu biss fuq il-problemi, ejja nisuġġerixxu wkoll soluzzjonijiet. Veru li l-problemi huma jisom katastrofi, imma ejja nimxu ftit il-qudiem, nifraħ ir-rapporters, il-Kummissjoni, il-Parlament u il-Council, kulħadd trid jagħmel l-almu tiegħu. Skużawni jekk qed nippressakom imma tbaqanna rapport fuq ir-reviżjoni tal-Energy Efficiency Action Plan. Naħseb li il sinjur Brentson li ilu jistenna dal odu kollu jikellimna fuq ix-xogħol li għamel 18 ta' Awwissu hija d-deadline. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja x-Shadow Rapporters għal din il-preparazzjoni u mbagħad nkompli bil-sim pajjiżi. Grazzi. Jina naħseb nistgħu nagħmlu xi ħaġa għall-Ewropa. Qegħdin ngħixu f'dinja globalizzata u fl-Ewropa wkoll irridu nikkompetu. Għalhekk huwa importanti huwa neċessarju li l-enerġija tkun taqbel mal-ambjent meta wieħed isemmi l-kompetittività jew l-klima rridu niftakru li l-effiċenza tal-enerġija jista' jkollha rwol importanti aħna nimpurtaw iż-żejt minn pajjiżi oħra. naħseb dak li rridu nagħmlu huwa li naraw fejn se nsibu sorsi ġodda ta' enerġija. Nużaw l-enerġija b'mod iktar effiċjenti. nofqu biljuni ta' euros fl-Europa biex nejnu l-konsumaturi u għanna nofqu flus fuq l effinċenza tal-enerġija biex nkunu nistaw infadlu bekk l-Europa tkun iktar kompetittiva. Għalek u importanti li l-Parlament, il-Konsil u l-Kommissjoni li dawn jinaqdu fuq dan il-punt. Meta nitkellmu fuq in-normalizzazzjoni, standardization, tajjeb wis nsemmu dawn l-affarijiet imma rridu nkunu iktar deċiżi. Joħroġ ċar ukoll li rridu intejbu l-effiċjenza tal-enerġija sabiex inkunu nistaw naslu għall-anijiet tal-2020. Bekk postijiet ta' xogħol ikunu ġodda jistgħu jinħalqu. L-SMIs inkunu qed ngħinuhom dan il-mod. Jiena niġi minn pajjiż fejn il-produttività pjat fil-settur tal-enerġija meta għet eh, qabbel ma' 20 ta' snin ilu. Imma xorta għad baqax namlu. Jekk inti tinvesti fl-effiċjenza tal-enerġija, ikollok riżultati pozittiv f'xi sente, fuq medda ta' sen, bej sentej u ħames snin Għalek dan il-rapport għandu jgħid kemm hemm fondi fl-Unjoni Ewropea, kemm hemm bżonn li jintnefqu biex ikun hemm interface aħjar biex inkunu nistgħu nilħqu dawn l-għanijiet tagħna. Ovvjament, meta nkunu qegħdin nieħdu deċiżjonijiet, Mbagħad mill-kliem kun rridu morru għal fatti. Jekk nara il-pjantazzjoni ta' l-EAP, dawn għandhom l-annessi bċertu standards u normi li kellhom diġà isiru fl-2007, 8, 9 u 10. Imma dawn saru hemm bżonn inkunu iktar viġilanti biex naraw li dak li niddeċidu isir huwa wkoll importanti li nerġgħu nirrevedu d-direttiva tas servizz tal-enerġija. Għaliex m'għandniex ukoll nidħlu fil-kunċett tal-remote heating. U naraw nirrevedu wkoll id-direttiva tal-tikketti tal-enerġija. Naraw kif innaqsu il-konsum tal-enerġija. Jekk forsi nirranġaw il-bini li nużaw. Wieħed irid iqabbel in-numru ta' bini li rridu jiġu modifikati dawn joħolqu postijiet tax xogħol, ġifri jisna e, għadin u suq ġdid insemmi wkoll il-public purchasing, smart purchasing. Imma fil-qosor xinu huwa bżonn jus iktar innovazzjoni, iktar implementazzjoni. U huwa fil- meta nseħħu l-affarijiet iseħħu li nkunu qegħdin navvanzaw anke fis-settur ta' trasport irridu nkunu iktar innovattivi. irrit ikun approċċ aħdar ambjentali fuq is-suġġett tal-ambjent fil-qosor, l-enerġija nsibuha f'tant u tant setturi, tant setturi li jużaw l-enerġija u rridu intejbu l-effiċjenza. Il-problema ovvjament ewlenija hija il-fatt li m'għandniex flus. Għalhekk ta' min qed jagħti daqqatajn ora lejn l-fondi strutturali sabiex insibu il-mezzi biex ikun hemm iktar aċċess għal kapital. L-aġenziji tagħna għandhom bżonn il-flus u għandhom bżonn ikunu jafu kif ikollhom aċċess għal għajnuna finanzjarja. L-investiment privat flimkien mal-pubbliku huma tnej importanti u l-invest inti return fuq l-investment fuq l-investiment se tieħdu sentej u ħames snin. Jina naħseb ċertu oqsma nistaw niżviluppaw u nippromovu l-affarijiet. Il-żvilupp ta' ċertu garanziji. Jina naħseb li rridu nejnu l-kumpanniji u biex ikunu iktar effiċjenti fl-użu tagħhom tal-enerġija fuq ċertu affarijiet aħna qegħdin impattu qares għal l-iżbalji tal-passat. Għanna ċertu timetables, ċertu skadenzi. Il-Kummissjoni għandha toħroġ xi ħaġa f'Settembru se jkun hemm ukoll dibattitu fis-summit ta' frar dejjem kun hemm problemi mħabba traduzzjoni li ddum, imma hekk irridi nkunu verament ta' stoff hawnhekk irridu nkunu lesti. Jiena nilqa kull kumment, kull suġġeriment tal-kollegi. mbagħad wara r rapport aħari joħroġ iktar tard. Grazzi ħafna għanna xi sitta jew seba' persuni li jixtiequ jitkellmu imma joqosna biss kwarta. Induru l-ewwel lejn ix-Shadow Rapporteur, Sinjura Hall. I'd like to thank Mr. Benson. Grazie ħafna li xtenna ringrazzja l sur Benson għal xogħol tiegħu fuq uh, dan is-suġġett u għal approċċ um, inklużiv ma' Shadow Rapporters. Nasab li jkollna qblu li hemm potenzjali l-effiċenza tal-enerġija li mhux qiegħda tintlaħaq bħalissa. U naħseb li jridu nżommu maħna miftuħ dwar possibilitajiet li għanna biex eh, nirsu din iktar il-qoddim li wkoll tinkludi l-possibilità ta' leġiżlazzjoni li naraw li ħadmet fuq smoħrajn fejn eh, kien falla approċċ rigorus u naħseb rridu kol għanijiet eh, fl-Europa kollha li tratta din il kwistjoni tal-enerġija, l-efficienza tal-enerġija. tal enerġija l tal enerġija l efficienza tal enerġija kif qal ir-rapporter mm, dwar rikas tal-enerġija u Services Directive eh, għanna analizzaw ukoll eh, l-anijiet nazzjonali f'dawn u wkoll forsi ikonna għan għall-istati membri biex kun jistgħu jagħmlu innovazzjoni tal-bini tagħhom kull sena li bħalissa hemm xi dwaru. Jien naqbel mar-rapporter li għandna nafsu iktar għal l-NGOs u l-Project Directive data ta' skadenza tidher li jisa' intessib dan l-aħħar u ma nafx il kummissjoni għandix tanalizza r risorsi li qegħdin ehm, joffru ma biex jassiguraw li din eh, timetable eh, li data ta' skadenza tinżamm. Hemm ukoll ċertu punti oħrajn finanzjament li t-provajna fil-Building Stand Directive u aħna bżon nibqaw nafsu fuq dan. Nafu l-effiċenza tal-enerġija Eh, iva eh, eh, hija importanti u kol hija sostenibli fi anfisa, iżda għandna bżonn ta' investiment inizjali. U kol, irridu naħsbu ftit dwar taħriġ għaliex in-nies li jaħdmu f'dawn it-tip eh, ta' effiċenza tal-enerġija huma il-bennejja normali, il-plumbers tagħna, eċetera, u għal dastant iridu nagħlmuhom iktar ta' kif jistgħu jagħmlu il-bini ħafna iktar effiċenti. Il-trasport m'għandux jintesa kif ġara fil-passat u għandna noqogħdu attenti wkoll għattitib eh, fil-efficienza tal-enerġija f'dawn naqsma wkoll. Jiena naħseb li wkoll għanna niftakru x-possibilitajiet hemm għal eh, approċċi kbar permezz ta' riċerka u innovazzjoni. Hemm xie tip ta' bidla. Jien kont naħdem ma' università fejn kienu qegħdin jaħdmu fuq it-tip fil-dwalijiet tal-uffiċi u dan jitratta 50% tal-dwali jintużaw fl-uffiċi. Hemm ħafna affarijiet uh, relatati ma' dan fl-uffiċi. U hawnhekk jekk dan isir ikun hemm frankar kbir fl-enerġija. Jiena nispera li -l -l dawn Eh, dawn l-approċċi differenti kif ukoll eh, l-aspetti l-oħra li semmejt. Grazzi. Grazzi, is-Sinjura Thompson ikjoġbok. Grazzi. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja lir rapporter għall preżentazzjoni għal xedaw rapport nirringrazzja xedaw rapporters naħseb li l-effiċenza tal-enerġija tiġbor fiha parti importanti ħafna mill-pjan għal eh, l-istrateġija tal-2020 għal rinnovabbli u għatna ta' CO2. U fil-rigward tal-bidla fil-klima u jus fil-ċentru tal-enerġija hemm prekondizjoni biex nilħu il-miri tal-2020. Iżda, għal xi raġuni oħra l-għanijiet tal-2020 dwar l-effiċenza tal-enerġija mhijiex waħda vinkolanti bħal l-anijiet l-oħrajn ta' CO2 u din ma tagħmilx sens għaliex jekk aħna ma naqsux il-konsum tal-enerġija tagħna, il-possibilità li nilħu l-anijiet tal-2020 ser jimplikaw li jridu nużaw iktar enerġija rinnovabbli u din tfisser ħafna iktar investiment għal daqstant l-anijiet vinkolanti fuq l-effiċenza tal-enerġija hija importanti ħafna. Ir-rapporter ukoll semma li il-pjantazzjoni tal-enerġija ma ġiex implementat u lan ma ġiex milħu. Ovvjament, le, għaliex dak li qegħdin naraw f'dan il-parlament huwa li meta l-anijiet ma jkunux vinkolanti, allura dawn ma jintlaħqux u dan huwa allura argument dwar l-2020 u li għamel il-punti dwar l-effiċenza tal-enerġija vinkolanti. Il-punti li għed nisemmu ma li ser ikun iqum ħafna iktar flus, iżda mbagħad jekk tonfoq iktar tonfoq fuq iktar enerġija ovvjament se jqumlek il-flus għal daqstant irid noqogħdu attenti dwar e, dimensjonijiet oħrajn bħal pereżempju li naqsu l-faqar u noqogħdu attenti ħafna għaliex ammont kbir tal-tħul tal-kull eh, kull familja jiġi minn fuq fuq enerġija. Aħna għanna bżonn ta' studju fuq il-fenomenu biex ninkludu il-ġlieda tal-faqar tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Huwa importanti wkoll ħafna li nirrikomandaw kif jiġi finanzjat l-investiment dwar l efficienza tal-enerġija mod partikolari fi stati membri l-ġodda fejn naraw ħafna nies li fuq ħafna flus mod partikolari biex jisaħnu djarhom fix xitwa. Naħseb li f'dan il-kuntest aħna għandna ninkludu l-fondi strutturali u wkoll il-fondi tal-koeżjoni, mhux biss bħala rekomandazzjoni iżda wkoll sempliċement bħala Eh, xaħa pala fat li għanna ninvestu iktar fl-efficienza tal-enerġija. U kol, fil-rigward tal-efficienza tal-enerġija, għanna nkunu parti mis-set, namlu parti mis-set plan li għed titratta parti bis mit teknoloġiji li għandhom it l-enerġija rinnovabli u muxet jiffokaw fuq l-efficienza bħalissa. U fl-aħħar, biex nilħu l-anijiet li fassalna ħna rridu nikkonsidraw l effiċenza tal-enerġija fil-kontest tal-istraġġija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea li id-deċidejna dwar hawnhekk eh, ġewwa Strasbourg fil-Parlament. Allura l-istrateġija tal-2020 dwar tkabbir kreazzjoni tax-xalijiet u kif qalet is-Sunjura Holland wkoll nifukaw fuq il- il-kapacitajiet u kol fil-Komitat tal impjiegi għamlu rapport fuq xalijiet favur l-ambjent u għawnek nishtiq insemmi kol il-fondi Ewropej, il-fond soċjali u kol programmi kolla bħal lifelong learning, etc. ser ikunu tajbin biex ninvestu fil-kwalifiċi tal- um, tal-persuni u kol fiktar zvilu biex nikreaw ħafna iktar xalijiet fil-ekonomija favur l-ambjent. Grazzi. Isur sur Jadon. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. Kif għalu il-kollegi jina u kol nishtiqne nringrazzja rapporteur għax xol verament eh, siwi u anki l-atmosfera veru tajba ta' xol li sar mar shadows. Il-fat li konna rapport kollettiv bejnietna fej et nevitaw ħafna u ħafna emendi hija verament ħaġa tajba. Nejt bħalu li għadna għadna eh, il-bot ħafna mill-potenzjal biex nkunu ktar effettivi fil-qasam tal-enerġija, imma kif qalu l-kollegi l-oħra, tajjeb li rridu ikonna dan lan li jorbotna ta' 20%. Jekk ma jkonniex dan lan ta' 20% ma naslux bid-direttivi, bis-setturi kollha differenti biex ikonna livell ta' ambizzjoni li ja, neċessira biex naslu fejn naslu. Imma mhix mistoqsija biss politika hija wkoll it-talba ta' ħafna settur industrijali jekk intom taqraw il-rapport ta' Ġunju tal-Forum Industrijali li kopri kull tip ta' ta' settur ekonomiku daw jixtiequ wkoll li jkun hemm għan li jorbot sabiex hija tismin tal-qoddim l-investiment industrijali. Għalhekk huwa punt importanti tieni punt hija huwa l-element tal-compliance. Qed naraw illum li minn fuq dan l um, ehm, inkwetati mhux ftit ir-reviżjoni ta' direttiva ta' servizzi tal-enerġija hija importanti għax il-Kummissjoni bekk jista' jkollha ir wol biex tkompli segwi ta' x'qed jiġri fl-istati membri bid-direttivi kollha aħna rridu nizguraw li l-istati kollha qegħdin id fis-seħ dak kollu li nadotta hawnhekk. Rapporter ukoll qal li dak li qal u aħna naqblu miegħu hemm bżonn li nagħmlu iktar proposti biex ikun hemm iktar appoġġ tal-budget eh, biex il-kunċetti kollha, l-inizjattivi kollha fuq il-tibdil li hemm bżonn isiru fil-bini isiru fil-fatt il-politika tar-renovazzjoni tal-bini hija waħda importanti. Qed naraw li hemm rabta fuq eh, strumenti ġodda finanzjari, l-inizjattivi ġodda Eh, dak li eh, eh, tħaddidna fuq il-biraħ dwar il-faqar enerġetiku, naħseb nistaw naqdu dawn l-idejat kollha u nibdow forsi ukoll mill-housing tal-gvern pubbliku. Fl-aħħar fuq Is-Sur Benson għal li hemm bżonn tiġi reveduta direttiva tal-tikketti dwar l-enerġija. Iva, imma forsi eh, qabel 2012 naraw x'inhuma dawn il-lejbis it-tikketti kollha, naraw x'jeżisti u nagħmlu direttiva waħda fejn naqdu kull ħaġa li għandha x'taqsam ma' dan is-suġġett. Bekk ikonna eh, il-forza l-qawwa politika ta', politika biex inġibu iktar compliance mill bekk ġifiri konna xaġa iktar effiċjenti anki minnaħa amministrativa. Grazzi ħafna. Dankeschön, Frau. Grazie. Signora Eck. Ikke ġobkom kulħadd Zommu fil-qosor kim jista' jkun. Dan huwa suġġett importanti ħafna. U aħna qegħdin nippruvaw Nsolvi din il-problema. Aħna nafu, il-koll nafu kemm hija importanti l-effiċenza tal-enerġija qed nipprovaw nsolvu din is-sitwazzjoni permezz ta' biċċiet żgħar f'leġislazzjonijiet differenti. Jidher li qed jaħdmu mhux ħażin, iżda aħna insejna jew inkella tlifna opportunitajiet kbar fir-rigward tal-effiċenza tal-enerġija. Bħal pereżempju, il-possibilità għal nifrankar tal-enerġija fl-industrija provajna għaf f'negozjati tal-emission trading, iżda din mbagħad falliet minħabba l-Kunsill. Aħna provajna f-stossier soħrajn dwar isħana eh, ta' djar, eċetera, iżda ma kienx ta' suċċess. Irridu ninvestu f'teknoloġija ta' dan it-tip. Awalija dinja situazzjoni partikolari ħafna. Għaliex kultant il-payoff time ikun ta' erba' snin, umbat ġili kun ta' tlet snin, u aħna qegħdin tant viċin għal dan l-investiment, li niksbu dan l-investiment. U fl-aħħar mill-aħħar din hija kwistjoni ta' kompetittività. Naħseb li huwa importanti wkoll għall-klima u għax ċalijiet, etc. U rridu ntipu insibu tip ta' regolamentazzjoni li ġiel li l-industrija tidħol f'dawn it-tip ta' investimenti u l-possibilitajiet huma kbar ħafna mhux biss fl-Iżvezja fejn nistgħu naraw li dan huwa possibbli u ftit impjanti huma strutturati b'dan it-tip, iżda fl-istati membri l-oħrajn il-gwadan huwa kbir ħafna u wkoll f'din is-sitwazzjoni strateġika. Jiena ngħid li iva għandu jkollna għanijiet vinkolanti fuq l-effiċenza tal-enerġija li tippermetti li l-istati membri li jieħdu opinjoni wisa kemm jista' jkun fuq din il-kwistjoni. Jippruvaw jimlew il-vojt u allura mira vinkolanti hija ferm importanti rridu niddiskutu wkoll ma diskutejna diġà l-agrikoltura hija msemmija u nistgħu nibqgħu nitkellmu għal sigħat twal dwar eżempji tajbin. Jiena naħseb li Aħna diskutejna l-budget mill-ġdid. Aħna ser nanalizzaw il-budget tal-Unjoni Ewropea. din isa it-tini gwerra dinija biex jirnexxilha niksbu eh, eh, flus għall-effiċenza tal-enerġija. Għalkemm nafu li din hija xaġa tajba, hija ta' profit u hija sitwazzjoni fejn serbaħ kulħadd, xorti hija diffiċli. Naf li dibattitu dwar il-miri vinkolanti nazzjonali huwa dibattitu li aħna għandna bżonn biex nimlew dan il-vojt u nsolvu dawn is-sitwazzjonijiet li, li ninsabu fihom. Is-Sinjura, is-Sur Karens. Grazzi, President. Naseb li sar xogħol eċċellenti u għajmu kwistjonijiet importanti ħafna għalina l-koll. Nishtiq nirraġiċi għal dak li għalu xi kollegi dwar il-miri vingolanti. Dan huwa dibattitu dejjem għaddej Eh, f'dan il-parlament. Gruppi politiċi differenti għandhom fema differenti għal kwistjoni tal-miri vinkolanti. Jiena niproponi li forsi għanna niblu it dibattitu tagħna xi ftit. Mhux dwar jekk għandix bżonn għanijiet vinkolanti għaliex permezz ta' hekk aħna qegħdin ngħidu li għandna bżonn effiċenza ta' l-enerġija. Iżda aħna dak li rridu huma r-riżultati għandna nifukaw iktar fuq kif dawn il-anijiet bħal rtb jistaw jinkizbu u jiġu eh, jistaw jinataw il-fondi. Għaliex għanna situazzjonijiet differenti fl-istati membri tagħna, għanna stati membri li huma iktar senjuri, oħrajn li huma inqas senjuri, stati membri huma ħafna iktar effiċenti, oħrajn inqas effiċenti. U il-kwistjoni qabel ma nibdew nargumentaw mm, l-opinjoni tal-Parlament għanna naslu għal punt komuni ġifiri li ikonna fondi realistiċi biex jirnexxina niksbu dawn il- e, l-anijiet dawn il-miri. U nasab li kun tajab li s surbenz nsemma il-fondi strutturali, il-fondi ta' koezjoni, pala sorsi possibli għal dan. Forsi ma nix nifuka wisq jekk għannix bżon għanijiet vinkolanti jew le, imma għanna naraw kif għanna niksbu dawn l-anijiet tagħna permezz ta' fondi realistiċi. Grazzi. Si, eh, grazzi. Grazzi. Signora Castilla. Grazzi, Sur President. Nixtieq il-kollega Tana. fil-ħidma tiegħu mal-membri tal-gruppi differenti. U hemm żewġ raġunijiet għal dan l-ewwel nett l-użu effettiv ta' enerġija huwa essenzjali u r-riżorsi huma limitati. U t-tini raġuni il edin naraw sa' minista l-impatt ta' tisħin globali, għadda stant għanna bżon din l-efficienza enerġetika. Għanna bżon għawnek li trattaw dan il-sujġett tant essenzjali. Jiena u koll najt dak li għal-kollegi kansa il-kwistjoni kandux ikun vinkolanti jew le l-obbligatorjetà. Aħna nemnu illi hemm numru ta' problemi soċjali illi mhux se jissolvew billi dan il-kun vinkolanti, soltu jkun il-kontrat kabbir, il-kompetittività dawn jgħatu soluzzjoni għal problemi soċjali. Għandas tant dawn il-virtujiet li li l-karattru virkolanti tal-miżuri għalija hija xi ħaġa żbaljata. Hemm il-possibilità nużaw dawn il-fondi ta' koeżjoni iżda nisħaq fuq dan illi għanna marġini tal-manuvra kbir għal l-efficienza fl-enerġija u għal daqstant bekk għanna bżon zvilup teknoloġiċi li dan jipermettina l-ħuħ zvilup teknoloġiku minn flok il-mizuri vinkolanti. L-izvilup teknoloġiku jfisser iżjed kabir, iżjed kompetittività. F'dan il-kwadru teknoloġija tal-informazzjoni u tat-telekomunikazzjoni jirrappreżentaw sors importanti għat tip tal-efficienza enerġetika u diġa hemm rapport dwar dan. U kien hemm ukoll l-aġenda diġitali li ġiet proposta minnaħat tal-Kummissjoni. U posta aspetti dwar l-efficienza enerġetika għat hemm ħafna x'namlu għat fadlinna x'naqtfu u dan jaf ikun mod ta' kif naħdmu tajjeb fuq il-kwistjoni tal-enerġija u jien ninsisti fuq il-relazzjoni bejn l-ICT u l-efficienza enerġetika. Grazzi, issa naddi il-kelma l kummissjoni jekk jogħġbok. Vielen Dank, Herr äh, Vorsitzender. Grazie ħafna, Präsident. President. Minħabba li sar ħin ħaniprofa nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun l-ewwel nett. Nirringrazzja l-Sur Benson u l-kollegi kollha hawnhekk fil-Parlament Ewropew propju għalli għamlu dan ir-rapport dwar l effiċenza enerġetika. Din hija tassew kwistjoni li saret popolari u ħatkun ta' kontribut importanti għall iżvilupp tal-politika Ewropea dwar l-effiċenza enerġetika, anke li waslet f'ħin faqtu. Il-pass li mess, il-Kommissjoni, tir strategija globali fuq l-enerġija, U dan sejjer ikun, di sejjer tkun il-kustjoni l-iktar importanti fid-dibattitu fil-Konsill anki fil-bidu ta' sana diħla. Dan se jinkludi element importanti dwar l-efficienza enerġetika. Il-pjan bħalissa u illi din istrateġija tibda b'valutazzjoni dwar ikjesta enerġetika u dan ijat l-effiċenza enerġetika fil-qalba tal-politika Ewropea. Din hija ta' sfida lina l-koll, għaliex bħalma nafu, it-tarba l-enerġija l-effiċenza enerġetika li frankar u dawn it-tipi ta' politika huma kollha parti mis sussidjarjetà u mhuwiex daqshekk faċli biex tindirizzhom. Madana kollu l-Kummissjoni tħoss illum lum illi għanna nizviluppaw politika ta' efficienza enerġetika ambizjuża sabiex nilħu il-laturi kollha dawk li qegħdin hemm biex implementaw din il-politika l-istati membri u l lokali. Fl-istati kollha. Dan ifisser ukoll fil-prattika jrid ikollha strateġija illi fija nistaw ninkludu kemm kwistjonijiet orizzontali, kwistjonijiet li stemmew illum waqt dan id-dibattitu illi għandhom impatt fuq l-efficienza enerġetika iżda fl-istess waqt ninkludu ukoll l-iżvilupp ta' politika preċiża u ambizzjuża għal setturi il-kbar tal-konsum. Politika klimatika għal bini ir-rwol ta' rinnovazzjoni ta' bini eżistenti, xista' jsir fis-settur ta' trasport biex naqtaw iż-żida kontinwa ta' trasport, il-konsum ta' enerġija, kif ukoll l-industri li ħafna enerġija. Sur President, dan u dinja bidu għal diskussjoni. Nispera illi konna iktar kollaborazzjoni ma'kom, grazzi. Danke sehr, Herr Kollege Benson. Noch einmal zum Abschluss. Grazzi, nisimaw Mr. Benson għal-konklużjoni. Iva, grazzi nil għal-kommenti u komplu naħdmu anki tu l vakanzi tas sajf tal-Parlament Ewropew. Gut, also ich hätte gern noch zwei Anmerkungen zum Ende. Grazzi. L-ewwel talba l-segretarjat għal dak li ntlaħaq fl-industrija mhux ma ntlaħax. Forsi nistgħu nifmu eżattament x'intlaħaq x'mir intlaħqu. U jkollna rapport dawn iċ-ċifri suppost insibuhom tajjeb illi ikonna unkunu nafuhom aħna wkoll dawn iċ-ċifri. It-2 ta' Settembru nerġgħu niltaqgħu fin-nofs hemm il-vaganzi issa tas-sajf, nawguralkom vaganzi sbieħ anke lir-rapporter tagħna. Għalla stan tistaw issa tirrilassaw, gawdu dawn il-vaganzi. U nerġaw nibdew xogħolna f'Settembru kważi speċjala fil-ħin, il-President jirringrazzja l interpreti Grazzi.